Good afternoon, everyone, and welcome to... Mela, nsellem li kullħat, nishti nilqawkom għawek. Aħna eh, nadottaw l-agenda tagħna, nispera li huwa tajba l kulħadd. Il-punt numru 2 huwa l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqa of May and 8th Eh, u savejna fjien ma, ma kienem labda problema ta' daw iż-żewġ laqat ta' 7 ta' Mejju, allura l-minuti ġew approvati. Il-punt li ta' eh, tal agenda tagħna huwa eh, avviżi l-ewwel waħda huwa t-tibdila fil-tibdil tal-laqfiħajn ta' għawada is-sala is-sala għada wafsinar asp 5 5G3. Oral question to council on Mbagħad eh, għandna referenza dwar inqas ta' progress fil-Kunsell fil-fajl eh, ta' servizzi finanzjali. Il-koordinaturi ddeċidu fil-laqa eh, fit-23 ta' Mejju li jamlu mistoqsija eh, orali l kunsell dwar nuqqas ta' progress fil-Kunsel fuq il-files ta' servizzi finanzjari u mistoqsija orali l-Komissjoni dwar eh, dewmin eh, biex jiġu sottomessi diversi proposti. Il-mistoqsijiet ħajġu akkumpanjati minn żewġ rezoluzzjonijiet u ħajkunu fuq l-agenda l-agenda tal-plenarja ta' ġunju. Eh, Il-Konsil tal-orali, il-Konsil għandha tiġi riferita eh, mill-inqas l-ġemat qabel il-plenarja relevanti. Nħabba l-urġenza il-koordinaturi <clears throat> qablu fuq il-kwistjoni orali b'din il-proċeduri immedjatament wara il-laqa U s-sinjuru Bowles għatamlu fissema eh, il-Kumitat Ekon. Ċirkulat fil membri u l-rizoluzzjoni ġol mistoqsija issa jiġu preparati. U l-axħar avvist tal-President huwa dwar eh, il-trialogu, il-qafas trialogu tal-statistika fuq il-Statistical Framework Regulation. l ewel saret l ewel laqgħa u test ġi eh, eżaminat biex jkun jista' jidentifika eh, elementi fejn opinjoni differenti bej konsellu l-Parlament l-opinjonijiet tal-Eurostat u tal-Instituti tal-Statistika Nazjonali u dwar drittijiet tal-Eurostat u l-impenn għal fiduċa Mandaġi moti l-Kommissjoni biex jiprepara emenni eh, tal-kwestjoni pendenti. Tini tieni dialogu ħasir l ewel ta' Ġunju. Sanaddu għal punt li mis fuq l agenda tana tal-lum li huwa l-emendi għal rapport minn mis-Sinjura Podimata dwar l-implementazzjoni ta' kooperazzjoni msaħħa fil-qasam ta' taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarja. Naddi il-kelma għal dik il-raġuni lis-Sinjura Podimata. Thank you very much. Uh, Grazie ħafna, President jien nixtieq nirringrazzja l-Shadow Rapporters u l-membri l-oħra għall-emendi tagħhom u x-xogħol siwi tagħhom. Jiena nixtieq ukoll nilqa l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku Soċjali li ġiet adottata l-ġimgħa li għaddiet il-Kumitat eh, u r-rapporter tagħha eh, sul-Panieri għamlu biċċa xogħol verament tajba u huma appoġġaw il-pożizzjoni tagħna fuq l-FTT jien issa nixtieq nam referenza għal dibattitu tagħna fuq l-emendi fuq ir-rapport. L-ewwel qabel kollox nixtieq infakkar li wara tliet snin ta' sforzi intensi brol ewlieni għal Parlament Ewropew, issa aħna qegħdin qrib eh, għal eh, ftejim 11 il-pajjiż ta' l-FTT il-Parlament poġġita fuq u din fuq l-agenda u il-Parlament kella rwol ewlini biex tikkonvinċi l-Kommissjoni Ewropea biex tbiddel il-pożizzjoni tagħha u tavanza tipproponi proposta leġislattiva. Din ħaġa li saret u aħna qegħdin nissa punt kritiku. Aħna qegħdin naraw eh, kampanja ta' lobbying importanti biex tippruvaw il-laħalħu intaffu il-proposta jew anki li joqtluha. Jiena naħseb li dawn huma żewġ aspetti differenti ta' tal-istess strateġija. E, lan huwa l-istess li daħlu ħafna eżenzjonijiet u jħolqu ħafna loopholes u jippermettu sostituzzjoni u trattamenti privileġġati. Għalhekk dan ħajoħloq il-kondizzjonijiet biex Eh, biex ikun hemm eh, implementazzjoni insuffiċjenti tat-taxxa li bla dubju ħajwassal għal eh, għal fatt li l-FTT ma jkollu suċċess. Speċjalment fil-każ ta' Svezja l din għajd wassal għal mewt għal FTT id-dum biex tmut imma tmut b'xi mod ieħor. Ma nistawx aħna issa namlu, namlu, namlu permettu li jkun hemm eżenzjonijiet għat-taxxa, għalina tkun inkonsistenti u inkorrenti aħna tlabna it-taxxa naħseb li issa wasal iż-żmien biex nappoġġaw it-taxxa u nippruvaw nevitaw li narawha bħala xi ħaġa ndimonjata. Ejja niġu għall-emendi. Għandna 150 emenda eh, li ġew magħmula minn ftit eh, membri u pajjiżi li mhux qed jipparteċipaw li qegħdin jitolbu eżenzjonijiet. Hemm ukoll emendi li hemm li jirriflettu tħassib ġenwin Il-pozizjoni tagħna hija li nippruvaw nittrattawhom u niffaċċawhom mingħajr ma nimminaw l għan ewlini ta' ta' FTT wiesa li tkopri l-istituzzjonijiet u s-swieq finanzjarji kollha u l-prodotti finanzjarji kollha. E, ħankun spiza speċifika. L-emendi 36 saraw design 104 106 114 qed jitolbu eżenzjoni ta' eh, Eh, qed jitolbu eżenzjoni biex ma jkun hemmx dannu għal fondi tal-pensjonijiet. Aħna nħossu li l-tassazzjoni tal-fondi tal-pensjonijiet mhux ħejġu eh, ma jkunx ħajkollu dannu. Għal kontrarju daw il-gruppi ta' pensjonijiet jadottaw eh, l-istrateġiji tagħhom u dan jkun dal-benefiċċju għal pensjonanti nifisom kif ukoll għall-ekonomija in ġenerali l-an tal-fondi tal-pensjonijiet huma biex jinvestu Eh, il-flus umbat jitwom l-ura wara 30 u 40 sena. Issa jena nishtiq nħares eh, kwestjoni eh, ta' tassazzjoni ta' sovnensi għandax taqsam 95, 16 u 17. Forsi jem xinu qas ta' konċezzjoni adekwata ta' l-impatt ta' da' fuq il-swiq tal-bonds. Aħna m'għandniex ninsaw li huwa s-suq primarju li jagħti definizzjoni ta' għal uh, biex jisselfu sovereigns uh, Allora, eh, wieħed investitur jixtri fil-suq primarju li għandu xtaxxa, nħabba li l-investitura ħajmorru fil-suq primarji, inħoss li l-kompetizzjoni ħaj twassal għal pressjoni l-isfel fuq l-ispejjeż tal-finanzjar. Apparti minn dan, jekk ikun eh, primarju eh, nħabba li jkun hemm FTT fuq fil-suq sekundarju dan ħat iġib l-inċatem l-tħul ta' taxxi skont l-istima li għamlet l-Komissjoni. Er, imma kwa kollu hemm kwistjoni jekk l-introjtu dak li wieħed jaqlam mit-taxxa tal fuq il-bonds eh, soverani ħad jiġu asma forma ġusta bej l-11 stat membru. Jiena nħoss li din hija kwestjoni qed tista' tiġi risolta, tista' tiġi solvuta jekk aħna eh, napplikaw eh,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 il-prinċipju ta' missjonijiet l-ewwel mflok l-aħħar fil-każ ta' bonds sovrani. Eżenzjoni fuq is-sovereigns mbagħad toħroq nuqqas ġustizzja meta tqabbilhom ma' prodotti oħra bħal corporate bonds. Ma wieħed jifhem li kemm hija kwistjoni sensittive u bħala kompromess aħna proponista e proponejna li shadows soluzzjoni oħra biex niħtlu referenza fil klawzula ta' revizjoni biex niżguraw li l-FTT fuq is-sovereigns u l-disekwilibri forsi jista' dak l-għandu xaqsam l-introjtu eh, tiġi mistudjata. Jena miftuħa u koll disposta li niddiskuti l-possibilità li wieħed daħħal klawzula ta' salvagwardja temporanju biex nizguraw li jekk l-spread tal-sovereign bonds tkun kbira ħafna. Hemm għaxar emendi li jitolbu eżenzjoni mill dawk li jagħmlu swieq eh, mill-kamp ta' applikazzjoni tal-FTT qed jgħidu li dan ħajkollu effett negattiv fuq il-likwidità. Min nixtieq ngħid l-ewwel qabel kollu lill-market makers Eh, huma eh, eh, kummerċanti proprietari, ġifieri jikkummerċaw fisimhom u ma l-ebda sens li nażentawhom mill-FTT inħabba li huma mhux qed jagħtu servizz pubbliku, huma qed jagħmlu jagħmlu gwadan billi jikkummerċaw bini jinnegozjaw. Jek huma jiġu eżenzjoni dawk l-istituzzjonijiet li huma reġistrati bħala market makers jistgħu jieħdu eh, eh, eh, kolom vantaġġ ta' din l-eżenzjoni u mbagħad jagħmlu dat tip ta' kummerċ negozju b'nar taxxi. Naħseb li dan joħloq loophole li bla dubju jwassal għal distorzjoni fissu. It-tieni billi neżenzaw lil market makers aħna prattikalment natu eżenzjoni lil dawk li jinnegozjaw volum kbir u tamal u ħafna u spess. Hemm il-kwistjoni wkoll nuqqas hemm il-kwistjoni tal-likwidità li jindirizza ta' fsit emendi e, din għandha x'taqsam ħafna mal-kwistjoni tat-tranzazzjonijiet intergrupp li li qiegħda fi 10 gruppi fi 10 emendi u hemm tħassib ewlieni hemmhekk li l-pis addizzjonali fuq il-rispett e, e, introdutta minn CRT4 u CRR Kienu ħafna kritika fuq l-FTT, fuq l-impatt eh, li ħejkolla fuq il-report eh, eh, markets din hija ħaġa li naħseb li nistaw nistaw nattendu nsolvu collateralized secure grounds imma biex nakkomodaw dak it-ħassib li ntwera jiena qed nipproponu li jkollna Eh, rata eh, iżet baxa għal ripos ta' ftit żmien sa' tliet xhur ta' 0.01 fil-mija eh, li permetti li l-su ikun viabli. u ukoll nisħaq li dan kolla effett pozittiv għax 17% tal repo market ta' 6 triljuni huma operazzjonijiet ta' matul il-lejl u naħseb li din, din tkun pożizzjoni favorevoli ta' beneficju għal fondi ta' pensjonijiet ukoll li għandhom riservi ta' cash eh, u jihlu f'transazzjonijiet eh, ripo ripo minar biex jużaw dal-cash minar ma jihdu riskju kbir. Issa nishtin ħalles u koll lej emendi oħra li għandhom l-intenzjoni li jattiraw l-attenzjoni tagħna għal tħassib eh, serju l-emenda 38 titlob li s-sati membru eh, jirrevedu kwalunkwe levis ta' fuq il-banek li introduċu daw l-aħħar snin biex jiżguraw dawn jaqblu ma' leġislazzjoni li ġiet adottata reċentament. Din hija eh, proposta konstruttiva li aħna rappoġġawha. Markus Weber, per eżempju, fl-amenda 79 il-kwestjoni ta' ta', ta istituzzjonijiet mhux finanzjarje. Unħabba li din it-taxxa hija indirizzata lis settur finanzjarju u aħna għanna bżon nizguraw li mem lebda effetti sekundari u nkella li millimitaw l-effetti sekundari fuq l-ekonomija reali, aħna għat proponu eh, eh, emenda ta' kompromess eh, li taqbad mux finanzjari jekk huma jinvolvu l-infushom fi spekulazzjoni Jinnappoġġaw koll dat 52 minn eh, Mr. Kallas u Sir Pallonen u Sinjura Kitikanen li titlob rati iżjed olja fuq OTC, fuq transazzjonijiet OTC. Jean-Paul Gozes u Jean-Paul Besset blemenda 74 eh, u 79 għajmu il-kwissjoni tal-transazzjoni spot tal-flus kontanti li nħossu li għandhom jitlu fil-kamp ta' applikazzjoni jekk ma ta' natura spekulativ. Is-sur Klute eh, introduċu żewġ emendi 94 eh, u 149 fuq spekulazzjoni eċċessiv fil-suq tal- materja prima u nħossu li danija konstruttivu kossa dwar ma najt xi ħaġa fuq il-own resources u nalaq Ġan Paul għatta karas fl-emendi tagħhom 29 u u 31 eh, eh, għandhom l-idea li l-introjtu tal-FTT jihtlu għal pal eh, own resources minna tnaqis fil-kontribut GNA. Jena nħoss li din l-idea hija pozittiva in prinċip, dak pala prinċipju, imma ma nafx jekk ħaġa tkun ġusta taħt il-proċedura tal-enħas Uh, cooperation procedure uh, għax inkella eh, jgħamlu kontribut li proporzjonalment detoli għal budget li huwa għal 27 stat membru. Uh, għal din raġunijiet il-proposta tiegħi ju li nappoġġa l-idea ta' li kunem eh, additional loan resources jekk is-27 stat membru kollha qed jipparteċipaw tal-FTT. U l-aħħar kommenti għaj biex nagħlaq President Permettini eh, nfakkar li l-maġġoranza tagħna ġaf qablu li l-settur finanzjarju huwa settur li ma tantx ħallas taxxa u l-FTT huwa l-aħjar forma biex aħna nikkorriġu dal-iżbilanċ. Ejja nħarsu bir reqqa li l-aspetti negattivi li jista' jkun hemm pożittivi eh, possibbli imma naħseb li għanna nżommu il-kamp ta' applikazzjoni wisa li huwa tajba s-suċċess. Kollegi, kif fu l-Parlament Parlament Ewropej mhuwiex kolleġislatur fuq il-proposta mal-pożizzjoni tagħna hija ta' importanza politika kbira. Jekk aħna ngħidu le lil dan l-sforz eh, orkestrat biex jippruvaw idaħlu ħafna żenzjonijiet, allura dak il-każ naħseb nibatu messaġġ qawwi lill-Kunsill li aħna qed nippretendu li huma eh, għandhom jissodisfaw l-impenni tagħhom u l-wedi taħħom l sas forma eh, konsistenti li aħna namlu kol. Grazzi. Muchas gracias, signora Podimata. Grazzi ħafna, signora Podimata. Ja, Herr, Herr Vorsitzender, äh, Frau Berichterstatterin. Grazie, President, Reporter. Jiddispjaċini li ma nistax naqbel ma' kull man tqal. U hemm raġuni sempliċi għal dan. Jiena naqbel li l-maġġoranza f'dan il-Parlament hija fil-fatt favur tal-FTT. probabilment ma kienx ikun hemm l-ebda ftehim eh, fil-Kunsill mingħajr kooperazzjoni tal-Parlament. Iżda naħseb li bħalissa f'dan il-Parlament hemm maġġoranza li qiegħda tgħid li l-abbozz tal-FTT kif inhi bħalissa ma tilħaqx lan li nixtiequ niksbu aħna. Fl-opinjoni tiegħi il-proposta preżenti miex FTT sostenibbli hija iktar azzjoni mm, tax Repubbliku Nazzjonali taħt il-titlu um, ta' taxxa u kif intqal miex eżattament deċiżjoni, aħna rridu ngħidu eżattament x'inhi l-pożizzjoni tagħna Eh, fuq din il-proposta. U jiena naħseb li huma ħadu l-idea u l-konvenzjoni bażika tagħna li aħna ridna FTT wiesa u għalu, iva aħna il-11 pajjiż aħna favur tal-FCT jekk dak li tikseb il-revenju taħħa ġifiri tħul taħħa jidħol fil-budget tagħna. Parti minnu jekk parti minnu jidħol fil-budget tal-Unjoni Ewropea, ma nistgħux nadottaw dan għal-membership fees, u mbagħad it-taxxa aktar tard tiġi miżjuda individwalment li jfisser mhux euro wieħed biss għal dawk il-miżuri meħtieġa il- Marshall Plan globali kif qed jgħidu nies, min qed jitkellem dwar ġila kontra l-faqar, min qed jgħid dwar il-ġila kontra l qat fost iż-żgħażagħ, min qed jitkellem fuq l-own resources, imma l-affarijiet kif huma bħalissa aħna mhux se jiksbu xejn minn dan. Ser ikun hemm biss. Mhux ser ikun hemm euro wieħed iktar għal proġetti sostenibli għal futur. Mhux ser ikun hemm own resources, għaliex għandek bżonn il-kulħadd biex tagħmel dan u mhux ser ikun hemm euro wieħed biss iżjed għaliex ser ikun hemm ħafna frankar fuq il-membership fees. Mhux qed nitkellem minn lat ta' partit hawnhekk iżda dak li qed iseħħ huwa li l-lok ta' manuvra għall-istati membri il-bib għal din l-okta manuvra miftuħ beraħ biex ikunu jistaw immorru li l-in minn dan il-percentaċ fiss u għal daqstant jina naħseb li huwa meħtieġ li mill-lat politiku dan il-percentaċ ikun fil-fat l-istess u dan il-percentaċ li sejjer fl-Unjoni Ewropea għandu jkun iktar iffukat u mandux xinaqqas il-kontributi tal-istati membri il-percentaġġ għandu jkun l-istess fl-istati membri kollha għaliex inkella taxxa Ewropea ser tkun distorsjoni ikbar ta' kompetizzjoni bejn dawk li qegħdin jieħdu sem u dawk li mhux qed jieħdu sem. U għal daqstant jiena ma naħsibx li dan qed jittieħed in konsiderazzjoni fil- kompromessi. Nista' nifhem rapporter. aħna ma rridux nagħmlu sar xulxin iżda milli qed nifhem jiena hija li kull min huwa favur tensjoni huwa kontra l-taxxa, huwa kontra l-proposta. U fl-istess ħin Grazzi tal-li aċċettajt dan għal ġaħna u għeked naqblu li permezz ta' din it-taxxa aħna ma nistawx namlu nevitaw il eh, dik it-taxxa ġa eżistenti. Iżda jekk inti tieħu din ir-regolamentazzjoni tas-suq u tajt li forsi ma mhux ser nimminawa, aħna ġa ser ikonna problema b'interpretazzjoni differenti tal-transazzjonijiet eh, tal-intergroup għaliex dawn mhumiex eżattament transazzjonijiet huma biss bidliet fiħdan l-istess grupp. Għalfejn jiena qed insemmi il-market maker bħala eżenzjoni. Għaliex ħafna pajjiżi għandhom il- market maker bħala eżenzjoni per eżempju l-Italja u s-sunjura podima tanda raġuna unek li il-riskju li neskludu dan huwa il-high frequency trade u għal daqstant jena naħseb li rridu naqtaw linja bejn il-market makers għandhom potenzjal l-likwidità ta' stock changes żgħar inkella din ser tkun qed tolqot ħażin ta' sara li l-exchanges iż-żgħar. Allura aħna rridu nitkellmu dwar transazzjonijiet ta' high frequency. U l-fondi ta' pensjonijiet, il-pension funds, ħafna minna ħadu dan l-approċ għaliex per eżempju ministru tal-Finanzi tal-Olanda il-kap tal-Eurogroup għalissa waqt l-aħħar smieħ li kellna waqal biċċar ħafna li ma mlebda bil ma l-Olanda għal santu da M11 il-pajis minus wieħed għaliex il-pension funds mandom soluzzjoni differenzjata fil dan il-kriżi ekonomika u għal daqstant aħna bħala l-Parlament. Għanna naħsbu dwar dawn il- l-effetti u m'għandniex naqblu jekk ma jkunx hekk kanna nieħdu konsiderazzjoni dan kollu fl-opinjoni tagħna u din il-gap bejn x'inhu ideali u il-proposta prezentija kwistjoni li rridu naffaċċjaw. Il-kompromessi li għannu qoddimna bħalissa miħomx kompromessi li ser jilħu l-maġġoranza permezz tal-grupp tiegħi f'kwalunkwe każ. L-Olanda ma jinsabux fost il-11 il-stat membru Iva, Sinjar Potimata, naħseb ikun aħjar li najdu il-namlu l-kummenti iktar tard. Thank you very much, Mr. President. Kellim li mis fisser mill-liberali. Grazzi, President. Kif edna waqt l-aħħar eh, dibattitu dwar l-FTT, jiena liberal Trump għaliex jiena naqbel ma din it-taxxa eh, l-taxxa tal-FTT u mm, di miex pozizjoni li għablu maħal membri kollha tal-grupp tiegħi, ma fi kwalunkwe każ jiena wkoll qed fl-aħħar dibattitu li jiena bħala liberali kont qed nitkellem dwar dawn il mm, dawn il-kwistjonijiet mhux eżattament mixtieqa Għalda santina għamilt din l-emenda f'din id-direzzjoni. Jiena naħseb li naqbel ma l-opinjoni ta' Hokmar Kars li feqal li jekk tkun favur ta' ċertu eċċezzjonijiet ma jfissirx li aħna kontrarju għal taxxa tal-FTT u rridu nigarantixxu li fl-aħħar aħna mhux qegħdin nagħmlu ħsara li l-finanzjament eh, tas-swieq, l-aċċess għal finanzjament tas-swieq U ma namlux xsar l-affarijiet li ġaqat jazmu isfiq Finanzjeri per eżempju. Dak li xtaqt najd dwar il-konsiderazzjoni tal-emendi hija li jena xtaqt iktar minna naħa rapporter fir rigward tal-proposta ta' kompromess irċivejna biss tlet paġni u kieku jiena kont napprezza ħafna iktar kieku kienem iktar sforz biex ikunem iktar ftehim permezz fl-emendi li ġew prezentati. Fl-opinjoni tiegħi jiena favur ta' elementi kollha li huma qegħdin hemm biex jiggarantixxu l-kwalità demokratika tal-FTT bħal pereżempju jiena ser nkun favur ta' elementi li aħna qed nitolbu għall-Kummissjoni Ewropea biex ikollha assessjar tal-impatt ex ante u ex post impact assessments naħseb li liberali kollha jaqblu ma' din l-opinjoni tiegħi. Jiena hawnhekk personalment se nappoġġa dawn l-emendi fejn qegħdin jitolbu għal garanziji ikbar ta' dan il-wol fil-Kummissjoni Ewropea. Jekk aħna rrid ikonna għandu jkollna FTT, irridu nkunu nafu eżattament dak li jista' jsir u mbagħad wara xi ftit żmien xista jisir fi swie. Jina favur u koll li l-istati membri li mux għedin jipparteċipaw għandu jkunu parti mill-Kumitat tal-FTT u jina nappoġġa l-emendi li jitolbu għal rwol ikbar tal-Parlament Ewropew fl-implementazzjoni tal-atti delegati. Hemm ċertu kwistjonijiet li huma importanti għalija kifet fl-aħħar dibattitu d-dejn pubbliku kien eh, problematiku għalija għal daqstant ix konvinst li l-ftit għandha tapplika wkoll għal sekondari. U nixtieq tal-informazzjoni hawnhekk għaliex qed ninkwita li l-introduzzjoni tal-FTT jaf twassal li l-gvernijiet Ewropej jikunu iktar dipendenti fuq il-finanzjament tal icb Dan huwa nkwiet li għandi jiena ċertu stati membri partikolarment li huma dipendenti ħafna fuq il-flus tal-Bank Ċentrali Ewropej. Ewropew. Jekk ngħaddu għas l-FTT fis-swieq sekandarju wkoll, dawn jistgħu jsiru ħafna iktar dipendenti u jiena naħseb li ehm, dan ikun effett mhux mixtieq tal-FTT. Nappoġġa wkoll emenda naħseb li kien Wolf Clint li preżenta fejn eh, talab għal eh, dejn reġjonali li jkun l-istess pa' dejn sovran għax inkella jkun hemm diskriminazzjoni politika xi ħaġa oħra li jiena semmejt anke fl-aħħar dibattitu, il-pension funds jiena naħseb li wara r-rapport tal-Parlament Ewropew wara l-sena l-oħra law, il-pension funds għandhom jiġu esklużi u anke fl-opinjoni tiegħi tfaddil għal eh, meta l-persuni jirtiraw għandhom xaħalsu din it-taxxa fl-opinjoni tiegħi. Irid ikun aktar informazzjoni fuq il-market makers u il-repo market għalliex minn dak li jena rajt. U fi diskussjonijiet li kelli ma' settur, rajt li huma nkwetati ħafna li jekk aħna ma neżentawx ir-repo market u il-market makers kif aħna nistgħu namlu sara lil dawn il- partijiet eh, importanti tas-suq li jridu nintaxxaw. Jiena les li nisma' l-argumenti minn naħa tal-Kummissjoni minn naħa tar rapper biex ikollna opinjoni personali tagħhom. Naf li fil-grupp tiegħi hemm pożizzjonijiet saħithom ħafna dwar dawn il-punti. Jekk aħna nsegwu pereżempju l-eżempji ta' Franza u l-Italja, minħabba li għandhom mm, taxxa nazzjonali f'dan il-qasam hemm eżenzjoni tal-SMEs eh, dawn ma jħallsux l-FTT eh, fuq livell nazzjonali u għanda stant aħna wkoll nistgħu nagħmlu l-istess niddiskutu din il-kwistjoni wkoll fuq livell Ewropew. Hemm ukoll xi emendi li jiena biċ-ċar se nivvota kontra bħal pereżempju il-prinċipju tal-residenza, residence principle, Skużani, jo għale, ma jena li dan huwa punt importanti ħafna li ma nistax naqbel miegħek u kol ser nivvota kontra l-eżenzjoni ta' derivatives ta' derivatives funds u USITs u il-hedge funds. Naħseb li dawn għandhom ikunu wisa biżed biex ikollhom xertu impatt fuq it-tħul. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Mosla, tisem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 naqblu ma tħassib tagħha dwar dan il-żmien tant kritiku li ninsabu fih din diskussjoni dwar l-FTT. U minnu ma normali li dawn għaw dan it-ħasib iżda dawn, jek aħna mux għedin nitkelmu dwar l-istrumenti tekniċi. Hawnhekk qegħdin mm, nħarsu lej biex nuża l-istess eh, espressjoni tiegħek sinjor Patimata qegħdin niffaċċaw kampanja li tipprova tikseb il-falliment tal-FTT, ta' taxxa tal-FTT. Hemm ħafna pressjoni ġejja mena ta' stati membri u anka mis-settur in-nifsu aħna rajna il-President tal-Bundesbank innifsu rajni jitkellem dwar kontra l-prinċipju ta' din it-taxxa u għal daqstant hemm problema politika wara dan kollu. Jaf tkun waħda minna u leġittima s-settur bankarju għal professjoni ġenerali li tiddefendi l-interessi ta' stess anka jekk aħna naħsbu li huma fil-fatt qegħdin jeżaġeraw fir-rigward tal-periklu involut f'dan it-test u kien hemm ċertu appoġġ wiesa' Dan qed jxekkel il- um, dejn sovran tal-istati membri għanna ninsabu xorta fi krizi um, pjuttost kbira għal daqsan tuħan normali nitolbu li settur bankarju li mhuwiex intaxħad bizzejet kif qal ir-rapporter u huwa eh, tajjeb u għadġus li nistaqsuhom biex jipparteċipu jipparteċipaw għal soluzzjoni komuni u għal daqstant irridu nżommu din dan l-għan ambizjus li l-Kummissjoni preżentat. U li aħna rajna permezz daw dawn l-emendi ta' kompromess. Aħna wkoll irridu nżommu din l-idea li ġiet espressa fil-emendi ta' kompromess l-idea li l-FTT għandha tkopri s-swieq kollha prodotti u fostom ukoll il-pension funds. Din hija kwistjoni politika ħafna. Apparti mill-kwistjonijiet ta' technical feasibility. Issa, l-FTT jaf tkun element pozittiv ħafna meta niġu biex naqdu l-nies tal-Ewropa mal proġett Ewropew. Din hija ħaġa simbolika ħafna anzi aktar minn hekk għaliex iġġib ħafna tħul kol lejliet l-elezzjonijiet Ewropej li huma pjuttost diffiċli għal proġett Ewropew ma jkunx sew kieku l-Parlament Ewropew l-Unjoni Ewropea jkunu qegħdin jibatu messaġġ li huma fil-fatt qegħdin jirtiraw minn din il-battalja li la dejja għal 20 ta' snin. u għal daqstant l-FTT hija r-riżorsa għal budget Ewropew flimkien mal-kontributi nazzjonali. Mhux qed tisostitwixxi l-kontributi nazzjonali, aħna tajna emenda li hija simili ħafna l dik tas-sur Karas u aħna għadna nota taħħa. Din kienet favur li nżommu dak lan. Jiena smajt ċed sur Karas, inti kont proponi percentaġġ minimu tal-inqas li jaxħad li ħna nappoġġaw bis u jiena nifhem ukoll l-argument tiegħek Sinjura Podimata. Inti taċċetta il-prinċipju iżda qed titkellem dwar din id diffikultà kbira. Aħna fil-Parlament ma nistawx nibqgħu għaddejjin b'din il-ġlieda il il ġlieda favur li jinżidu il-budget u meta jkun hemm eh, risorsa ġustifikata kif din toħroġ daqshekk nirtiraw nieħdu pass lura. Din hawnhekk problema ta' koerenza. Għaldaqstant aħna nixtieq nżommu dan il-għan tal-FTT bħala own resource. Grazzi. Grazzi ħafna sur Besek konservativi konservativi u reformista is-sur staċek. Thank you, Mr. Chairman. Grazie, President. Nwar nofsinari tajjeb l-kulħant. Kol meta nsegwi dibattitu dwar l-FTT, dejjem nara li kun dibattitu interessanti u kol tajjeb u ħares lejn kif l-attitudni tevolvi vizavi l-FTT. Il-grupp PCR e li jina parti minnu jina xedu rapporter fismu ma poġġejniex ma ressaqniex emendi għax il-pozizjoni tagħna fuq l-FTT tibqa' waħda konsistenti, stabli u tibqa' kif dejjem kienet aħna ma nappoġġawx proposta bħal din għal numru ta' prinċipji fundamentali u llum m'hemm nibda spazju sabiex nerġgħu noqogħdu nirrepetu għalfejn qed nopponu. Analizzajt b'attenzjoni 150 emenda u l-kommenti tiegħi samtom żewġ gruppi. L-ewwel eh, grupp ftejim ma' ċertu emendi u t-tieni raġunijiet għala għanna ma naċċettawx dawn l-emendi. Fuq ix naqblu. Aħna napoġġaw elementi 21, 22, 23 u 24. Dawn huma emendi illi jitolbu illi ma naċċettawx il-proposta kollha kemmi U l-pożizzjoni tagħna hija l-istess għal periodu kollu il qegħdin niddiskutu. Aħna nappoġġaw l-emendi kollha illi wissu kontra aspetti istitutorjali negattivi li jġib maħal introduzzjoni tal-FTT. Mill-perspettiva tiegħi, dinja waħda mid-djuffijiet dominanti fil-pakket kollu. Aħna naqblu mal-pożizzjoni illi tajt il-Kommissjoni Ewropea għandha tagħmel evalwazzjoni tal-impatt kif ukoll analiżi ta' benefiċċji u eh, aspetti negattivi fejn kooperazzjoni msaħħa tħares drittijiet u obbligi ta' dawk l-istati membri illi ma jipparteċipawx xil proġett L-aħħar grupp ta' emendi illi aħna lesti napoġġaw. Aħna napoġġaw l-opinjonijiet kollha illi issejħu lill-Kommissjoni sabiex turi b'moċċar illi l-FTT mhux se toħloq distorsjoni fil-suq komuni u anka fil-kwezzjoni soċjali u territorjali. Issa, għalfejn punti li aħna għabaz daħu ma naqblux, aħna ma naqblux ma' emendi illi iħarsu lejn l FTT pala għodda għal tkabir ekonomiku. Aħna kważi perswazi anka bazi ta' test simili fil-passat l-FTT se jkollha konsegwenzi negattivi fuq tkabbir ekonomiku anka x-xogħol. Aħna ma nappoġġawx dawk l-emendi illi jikkonsidraw l-FTT bħala xaġa taħt li taqa' taħt riżorsi propri fil-ġejjini. Kien hemm uħut li tkellmu dwar anka punti dajfa xi minuti ilu u tilet u punt ukoll aħna realistiċi u ma naqblux ma nemnux li jkunem eh, effetti pozittivi globali mill-FTT. Aħna naħsbu illi l-FTT pala test globali mhuwiex test realistiku u joħloq aspettattivi mhux realistiċi anke f'kuntest ta' g Grazie. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Stejċek. Signora Mattias. Obrigada, Sr. President. Bem, não podíamos passar para uma opinião mais oposta em relação àquela que ouvimos. Grazie. Al kontrarju tal-kollegi mill-ICR, aħna napoġġaw bisħiħ dan it-tfassil fuq l-FTT. Il-problema hi illi fl-opinjoni tagħna għandna kemm ta' applikazzjoni kemm xejn limitat. Però anka fid-dawl dak li nitqal sissa, ma nistax ma nindikax li s-sara mistax terġu tinkiteb, il-settur finsarju għandu ħtija speċifika fuq kif speċajna f'sitwazzjoni ninsabu fija u l-FTT ma tigravax il-krizi. Il-krizi Mus se tigrava ruħa minħabba l-FTT, waħda mir raġuni tal-fejn il krizi qed kompli t-grava li hija li ma ħadniex laqqas miżura waħda illi tieħu konsiderazzjoni l-sitwazzjoni preżenti. il settur finanzjarju qed kompli jaħdem. Naqs li kieku mandu xejn x'jaqsam ma' dak li ġara mingħajr l-ebda intervent mingħajr xejn. Ġveri kollox ikompli kif dejjem mexa. U l krizi ovvjament tkompli tmur l ar Ġifiri, hemm problema politika bażika. U eh, qed indumu wisq sabiex ngħidu azzjoni. Ma' rapporter għandi divergenzi sekondarji, pero zgur li nistaw nidiskut fuq dal-punti, pero xorta għandi xie kommenti xinressaq. Waħda mill-punti fejn aħna ma naqblux inhu rapporter aħna nemmnu li din it-taxxa m'għandix tkun inqas minn 0.1 fil-mija. U ma nagħmlux nagħmlu distinzjoni qed nagħmlu 0.01 fil-mija u 0.1 fil-mija. Għal daqstant se jkun diffiċli li ssib ftejm fuq dan l-aspett. Aħna ma rridux xi ħaġa li eżitazzjoni fuq l-oħra, fuq dan għablu ma rapporter, aħna nażbu li għandna ninkludu s-swieq kollha u prodotti kollha. Għaliex, li tajb nara jekk qed nitkellmu fuq tranzazzjonijiet ta' natura spekulattiva jew le. Din id-distinzjoni li rridu nagħmlu jekk nitkellmu dwar swieq spekulattivi, dan għandhom ikunu koperti kollha minn din it-taxxa. din it-taxxa fuq tranzizzjoni finanzjarja, din il-linja ta' demarkazzjoni ideali lina. Eġveri kontaf taf xi ħaġa spekulativa jew lejja iva, kif għandhom ikunu koperti indipendentement mis-suq. U indipendentement ukoll mill-prodott in kwestjoni. Xtaqt ngħid ukoll li jiena naqbel mal-proposta illi nużaw it-taxxa sabiex insaħħu il-budget tal-Unjoni Ewropea anka brabta ma' kwistjoni ta' riżorsi propri. Indipendement minn xaħsbu gvernijiet, il-parlament tagħna ma jistax ma jkollux il-pożizzjoni tiegħu ovvjament. U ma nistawx ma nprovawx nsaħħu l-budget. Kif edna, ma jistax nistax ma nġildux sabiex ikonna tisħiħ tal-budget Ewropew fil-qafas finanzjarju plurianwali l-ġdid li wasalna sal-2020 Mbagħad ninżew miżura illi timmira sabiex tnaqqas ir-riżorsi u din it-taxxa mill-lider rridu naslu għal 30-35 miljon euro fis-sena. U nindirizzaw noqqasijiet illi nsibu fil-qaloqsma tal-ħolqin tax-xogħol pereżempju. Fl-aħħarnet punti ieħor jitratta l-impożizzjoni tat-taxxa. Aħna jiena naħseb illi għandna nippreżentaw regoli komuni li jgħinuna nevitaw l-evażjoni tat-taxxa. Dan huwa punt Illi fuqu ma naqbilx mal-pozizjoni prezentata mir reporter ġifiri dik li nħallu l-kull pajis sabiex jiddeċidiju fuq miżuri sabiex nwaqfu l-evazjoni tat taxxa u l-frodi. U dan għal-raġuni sempliċi li nafu tajjeb illi jekk inħallu dal-punt tal-Istati membri ma jisir xejn jew jisir ftit wisq iġifir irridu nsibu pożizzjoni komuni li tejna li konna azzjoni komuni nkella nemmen il-flar mill-axar se nispeċaw situazzjoni fejn ma niksbu xejn. U ma jnexxinix nevitaw eh, illi nħallu kollox kif inhu dal-qasam. Jekk hemm bżonn eżempi wieħed jista' ħares bejn staj dak li rajna l-ġimgħa l-oħra fil-Kunsill Ewropew. Nsaħħax il-miżuri li ġew diskussi pra fil-fatt ma sar xejn, aħna rridu miżuri konkreti u nażbu li s-settur ta' taxxa huwa settur importanti u għandna naġixxu minnu fih. Pero, nerġanajt, jina naqbel ma ħafna mill-proposti prezentati mir rapporter u bekk senati anka l-appoċ tiegħi. Grazie a ħafna signora Mattias, signor José, signor Lulin, signor Clint, signor Smith, signor Ferreira u signor Gijol u Ferver. Daw kolla talbu biex jitkelmu jek xaħat jixti jitkelmu jgħidinna. Signor José, l-ewel. President, xerkulin. Grazie. Grazie Presidente l nistanajt li na naqbel Massur Karas dwar il-prinċipi u l-punti tekniċi. Imma naħseb li hemm kwistjoni waħda li għandna eh, nidiskutu issa għanna nistaqsu mistoqsija speċifika maħniex nirtiraw u morru lura mill-prinċipju tal-FTT qed nippruvaw però li konna pożizzjoni iktar realistika meta inti t-istabilixi taxxa ma tistax tkun idealista jew moralista, qed nitkellem fuq konna nitkellmu fuq l-evażjoni tax-taxxa. U għadna illi it-taxxa qegħdin hemm sabiex ikonna tħul. Għal daqstant hemm bżonn ikun effiċenti u pragmatiċi f'dan is-sens hawnhekk qegħdin naraw l-iktar kem tħares meqrib lejn il-figuri u l-konsekwenzi, iktar tara il-lem numru ta' kwistjonijiet il ma ġewx antiċipati mill komissjoni jew ħadd ieħor meta kien qed ifasslu il-pjan ta' din it-taxxa. L-idea oriġinali kienet sempliċi li nintaxxaw dawn it-tranzazzjonijiet għanna ma nix nkunu moralistiċi ma l-idea kien se konna tħul brata baxxa. U l-maġġoranza propju qablu ma dan il-prinċipju. Madana korrisse kien ħarsu lejn id-dettalji ta' xed niprofaw nistabilixxu. Ekkonna nistaqsu fejn sejrin eżattament. L-idea mhijiex illi dan ikun xi kastik. Ir-regolamentazzjoni ma sażaret qabel huwa veru illi ir-regolamentazzjoni tista' titjieb imma l-idea mhijiex li wieħed ikkastika. L-idea l-oħra kienet rizorsi propi għal proġett Ewropew. Naraw li kull stat membru et eh, iġib miegħu aktar rizorsi propi u dan jista' jipremja kontribuzzjonijiet oħrajn. Però nispiċċaw ma nsebux tibdil fuq meta twila ta' żmien. Mistoqsija għal daqstanti kif ser niżguraw illi din it-taxxa ma twassalx għal zvantaġġi għaliex jekk mod progressiv tkompli tkisser l-attività ekonomika tagħna, nkunu qegħdin nitilfu fl-aħħar mill-aħħar. U l-bażi fiskali tispiċċa tisparixxi għal kollox minħabba regoli perversi li nkunu qegħdin applikaw għal daqstant issa qegħdin inħarsu lejn kompromess, il-kompromess bżonn ikun wieħed aċċettabbli u realistiku. Għatem ħafna xisir, Imma dawk li jikkritikaw it-taxxa jiena ma nemminx f'kampanja kontra t-taxxa l-ġimgħa l-oħra fil-plenarja huwa normali li min ħallas it-taxxa li ħallas mill-inqas. Huwa normali li stati membri u l-awtoritajiet jippruvaw jevitaw illi jimponu aktar taxxi. Għal dawk li qed jikkritikaw it tax nishtuq meġibunna cheap free sabiex jippermettulna illi nkejlu zvantagġi ta' sistemi pal usage ta' stazzjoni doppja repo u idea toħra li għedin iġu prezentati nistaw nkunu kredibli biz di diskussjoni jek ikonna xi ċifri jek niprezentaw ċifri. Pero għalissa ma tanċem ħedġa sabiex niprovdu dawn iċ-ċifri speċifiċi minnar dawn iċ-ċifri mhux ser jinnexxinna nappoġġaw pożizzjonijiet mhux ġustifikabbli. Għal daqstant nemmen illi hemm ħafna xisir. Fl-aħħar mill-aħħar l-istati membri ser jagħmlu dak li jridu, però stalina nitfaw aktar dawl fuq id-dibattitu sabiex iċ-ċittadini jifmu dak li qed nagħmlu aħjar, konna ġustizja ekonomika u li kol naslu għad kabir ekonomiku żvilupp sostenibbli minn flok inkomplu naqsu il-bażi fiskali billi nkissru attivitajiet li fihom infushom mhux neċessarjament maħżina, grazzi sur kożess. Is-Sinjura Lulin. Astrid. Grazzi ħafna. Grazie ħafna, President. U pjaċir kbir għalina li fil-dibattitu tal-lum għanna ziet realizmu prezenti. Mux dibattitu teoretiku dwar kemm hija ħaġa għaqlija li ndaħlu FTT. Għax aħna kellna ħafna opportunità li nagħmlu da fl-mod diġà Jien nixtieq nagħmel kumment ta' natura ġenerali, ħaġa li għatta ħafna drabi fl-moddi. L-FTT qed isib iżjed u iżjed xkiel. U dan mhux ħaġa inċidentali. Inti anki jekk inti verament eh, favur din it-taxxa wieħed irid jaraf li hemm diffikultajiet, hemm xkiel U aħna għanna nisimaw b'attenzjoni il-pariri tajbin. Jena smajt ħafna evidenza tal-benefiċċji tat-taxxa li qed tipprova b'xi mod jew ieħor tikkastiga l-eċċessi ta' swieq finanzjarji imma li ħad tispiċċa realment taffettwa lin-nies li qegħdin ifittxu servizzi finanzjarji. U mux, ma nix naħsbu li huma l-banek li ħajġu effettwati, huma l-konsumaturi li ħajħalsu, dawk li ħaj jixtru s-servizzi. Issa dwar kwestjoni ta' ekstra ekstraterritorialità. Hemmhekk ukoll is-sitwazzjoni hija pjuttost komplikata kif ġadda. Ħafna manieri baħjar kooperazzjoni eh, fisselli fl-aħħar tal-ġurnata l-Stati membri kollha ħajġu ċarġati, bħal din ma qed toħloq diffikultajiet. Eh, hija ħaġa diffiċli li wieħed jifhemha. Imma l-komunità ta' esperti legali għandhom ċerta tħassib fuq dan u Renju Unit ġa marant il-Qorti ta' u maġna li għandhom għandhom bażi għawija biex ħadu miżura bħal din. Jien għandi ir-riserva tiegħi bħalma dejjem għandi, ma ma mhux qed niġilet kontra ta' tagħha ma għandna nħassu lej l-arranġamenti prattiċi kif għaddin ħat funzjona u għandi zewċ emendi għal dak il-għanem. Per eżempju, l-ewel kwestjoni ta' fondi ta' pensjonijiet, għet ninnota li kollegi għandhom l-istess tip ta' emendi, anki il-fondi ta' investiment, għalija dik hija linja ħamra għal għal kas għal oħrajn għablu. il Fondi ta' investimenti mumiex fondi ta' investimenti u ta' pensjoni mumiex esklużi ma' kunx istan nivvota favur. Jekk kintkom forsi interessati, nixtieq ngħidilkom li l-fondi ta' pensjonijiet u l-fondi ta' investimenti huma ħajkunu l-ewwel li ħajsofru l-konsekwenzi ta' taxxa fuq tassazzjonijiet, transazzjonijiet finanzjarji. U dana jista' jispiċċa joqtol l-fondi u jkun ta' xkil kbir għal oħrajn ukoll. Jien nixtieq ngħid li l-Kommissjoni qatt marfet il-fatt li jekk ikollok serje ta' taxxi ta' dat tip dan ħad tkun daqqa ta' ħarta kbira li jista' joqtolhom dawn il-fondi għax waslu għal rati verament proibittivi. Imma ċerti raġuni huma ma għarfux din il-problema. U din mhijiex ħaġa aċċettabbli. U għax huma forma biex wieħed li wieħed juża dak li ikun ġemma biex jistabilizza s-suq finanzjarji. Meta niġu għal usits, tafu li dawn huma regolati ġa bl-aħjar interess għal konsumaturi. Jekk intkom tridu li jabdu, jamlu l-bagalja u jitilqu lem lej Singapore l-lura, ekk ħajġi, imma tiġi stramba li intkom ħa daħlu tax, tridu daħlu tax li tikkastiga l-spekulazzjoni mbagħad inti qed tagħmel huwa jkollok impatt fuq istrumenti ta' eh, fejn li fil-nis jġemmaw fi żmien fit-tul Jina ma nistax nifem din ir-radar tip ta' raġunar. Alla volja nishtiq nisma' oħr dak li oħrajn eh, jistaw jikontributu. Jina segwej dak li ntqas istaf. saf U ħafna huma dawk li qegħdin eh, jistadu dawk l-ibħra. Mux ħaġa li tista' taqbad u tinjora għandek bżon t-studja, eh, t-studja il-konsekwenzi fit-tul. Rapporta għalet li għedin rib taftejn, mandiġ klir impressjoni. Naħseb pjuttost eh, optimista u nasal biex najt utopiku. Ma nistax għadni ma l-emendi ta' kompromess. Ja ħaġa li tiġi diskussa mill-shadows u mill-gruppi jena namel kull manista biex namel kontribut. Namel kontribut għal kompromess raġonevoli imma nishtiq najt imma dak li smajt sissa mill il-rapporter u mill dawk li appoġġawa ma t-konvenċinix. Grazzi ħafna, l mis, grazzi ħafna. Nissa nara l-sur Bergman emmek għal-kommissjoni u nishtiq najt nammira il-paċenzja tijaw Għaxek wieħed jisegwi din id-diskussjoni hija ħaġa ċara l-linja tal-Kommissjoni hija pjuttost differenti. Ħaġa koraġuża li wieħed jagħmel proposti ta' daw it-tip. Wieħed għandu bżonn iħares lej l-impatt ġenerali dak li qed li għandna u dimna huwa differenti mill-proposta inizjali li kellna u naħseb li l-Sur Bergman l kommissjoni ħajkun eh, ħajkun kun irid jikkummenta fuq dażjettat. It-taxxi għandhom kollha għandhom ċerta virtuiet u l-impatt huwa li jiġbru l-flus u jkollu impatt fuq il-politiki. Dak huma lan inizjali u mill-lider dbedna minn dak il-situazzjoni u essenzjalment li għanna u issa eżerċizzju biex wieħed jiġbor flus. Anki jekk hemm stati membri li disposti jaċċettaw dak dak huwa lan li b'xi motiv ieħor is-settur finanzjarju ħaj jikkontribwixxi ħaġa li mhux ma tagħmilx sens. Dik fl-aħħar mill-aħħar ħajkun il-konsumaturi u l-klijenti tal-banek li ħajħalżu. Min naħseb li anke dak il-11 eh, l-pajis ma jaqblux għat dwar dak li ridu jottienu jekk tħares lej eh, daw il-11 il-Ministru taf finanzi li jitkellmu dwar l-FTT jgħidu l-Olandiżi jgħidu li m'hemmx pensjonijiet, l eh, Lussemburgu jgħidu li mhux kontenti li hemm il-usets, il-Ġermaniżi jridu li jdaħlu wkoll il-fondi tal-pensjonijiet barra u dan numru ta' 11 il-pajis u dan wassal għal konfużjoni tal-lingwaġġ dwar eżattament x'għandhom f'moħħhom meta jitkellmu dwar FTT. Suri Bergman ġa ta' tifsira ċara, ma dik issa eh, eh, ġiet imlaħalħa, ġiet dajm dajfa, kull pajjiż qed jagħti l-opinjoni tiegħu ma tantx lebda sens li eh, li b'xi mod ieħor ħajkonna del kwantità ta' flus li mbagħad dawn ħa tiġi ħadd xi ħanużawha. F'pajjiżi pereżempju ġa għamlu spazju ta' żewġ biljuni bħala bħala tħul għal budget nazzjonali, pajjiżi oħra għandhom opinjoni oħra. waqt li oħrajn jħoss li għandhom morru għand l-Unjoni Ewropea, għam min jgħid li għandhom imorru għand il- taqnaqis kontribut tal-pajizi, l-opinjoni tiegħi li da kollu huwa kastellinarja, affarijiet li mhux ħajsiru indipendentament dak li nagħmlu. Fl-aħħar mill-aħħar daw il-11 il-pajjiż mhux ħajaqblu probabbilment, huwa probabbli li ħajkun hemm xi verżjoni eh, iżjed dajfa iżar bla dubju jina ħosti mux ħajkonna suċċess bil-oriġinala, bil-idea oriġinali, ħajkonna forma ta' transazzjoni distorsjonata. Għanna nħarsu lej din il-kwistjoni pass wara pass, jen nibdew b'xi ħaġa li s-27 jew 28 jistgħu jaqblu xi tip ta' ta' taxxa ta' bolla kif hemm fir-Renju Unit. Mbagħad naddu għal affarijiet oħra eh, tlet snilu nistgħu nżidu l-ammont ta' taxxa bil-mod il-mod imma kif inhi situazzjoni bħalissa dana mhux ħajkollha suċċess. Naddu issa Assur Smith. Thank you, Mr. Chair. Grazie ħafna, Sur President. Jena naħseb li dawk li qed jgħidu. ħaġa bħal eh, li ġattilkom da ma joġbunix dat tip ta' nies imma ħajkolli nagħmel l-istess jiddispeċin eh, li ħajkolli nagħmel l-istess u ngħidilkom li din ħaġa ħaġa li għattilkom qabel. Jekk titħares li jiddettal huwa dak li ġara. Dak li għal Wolf Klin, l-ħabib tiegħi Wolf Klin, u jrid jittaxxa, jrid jittaxxa mis-Sur Bergman, imma ma jridx ma jridx din it-taxxa, ma jridx l-eżenzjonijiet, eccetera, eccetera. Naħseb li forsi kapax ħajkonna eh, neħu kollox, nibdew mill-bidu. L-idea li konna taxxa biex it-tejjeb it-kabir ekonomika fl-Europa eh, ma nafxekk idea tajba. Dejjem ħatajdu li kena daw tip ta' esperienza f'pajizna u ma tistax tqabbilhom. Sa ċertu punt naqbel. Imma f'ċerta dettalji hemm affarijiet simili. Smajt li sfangi Giljajt li dawk il-pajizi li eh, eh, qegħdin barra m'għandhomx eh, ikollhom opinjoni fuq da. Ovvjament, l-affari dejjem ta' minnhom tipprova ta' minnhom bil-polit, imma ma biex mija. Naħseb li huwa importanti ħafna li dan eh, il-klab ta' elf ma eh, jisemna pjuttos stramp ħajmur eh, iżet il-bot li ħagġa ċarra li dak il-pajzi li baqgħu barra Eh, mux ehm, mandomx ikollom impatt fuq eh, jew ċittadini fuqhom. Mandomx ikollu impatt fuq daw il-pajjiżi jew ċittadini ħaġa xirqa' naħseb. Hija proposta tajba, allura nħoss li l-effetti estraterritorjali ma ġewx eh, eżaminati sew. Ma naħsibx li hija ħaġa ċettabli. Nispera li forsi dan tista' tkun argument tajjeb għal dawk il-pajjiżi li baqaw barra dal-klab eh, ta' elf jifunu msemmi. U biex nala nishtiqnajt li fl-aħħar tal-ġurnata dawk fostom li jridu daw it-taxxa għandkom tajdu li dan huwa dwar introjtu dwar uh, Eh, jew inkella tajdu li huwa dwar xi simbolizmu politiku jien nista' naqbel li s-swieq mm, finanzjarji għandu bżonn jiġi regolat eh, b'forma iżjed serja. Anki jien disposta naċċetta dan. Imma jekk indaħlu di tip ta' taxxa għandha tkun effettiva u għandha tkun ukoll waħda li wieħed ikun jista' jifhimha. Ovvjament, Il-problema dejjem huma d-dettalji. Jien mhux ħanajt li eh, ħanawguralkom għax jien vota kontra. Imma nawgur kull suċċess li rapportar xi persona mill-aħjar. Grazie ħafna, Sur Smith. Il-Sinjura Ferreira. Well, I think, uh, thank you very much. Grazie ħafna. Naqra intlift dawn l argument li smajna. Hemm l-argument li l-konsumatur ħajħalsu. Iva, huwa parti l argument li ta' sartu punt naċċetta. Imma ftakru il-konsumaturi ta' produtturi reali, anke kikun ktib f'pajjiżi, għal ktib tħallas 23% ta' VAT. Għaliex m'għandekx tħallas jekk minn flok tip jew fliexkun ilma tħallas eh, tixtri prodott finanzjarju. Issa jien nitkellmu dwar kif iċ-ċittadini jaraw da kollu. ċittadini u l-intraprizi zaru medji jħalsu wisp, jamlu kontribuċu wisp għal budget nazjonali, jħalsu ħafna eh, indirettament il-budget Ewropew. U l-pis fuq settur finanzjarju huwa verament zaħir meta tqablu għal dak li hemm li situazzjoni fil-ekonomija reali. Hija tajba li konsumaturi ta' prodotti finanzjari jħalsu u hija ħaġa tajba jekk is-settur finanzjarju ħallas iżjed. Għan nitkellmu dwar eżenzjonijiet, imma jiena ma nistax nifhem x'inhu l-argument li neżentaw il-fondi tal-pensjonijiet. Dan mhux xi negozju żgħar, dan huma negozji kbar. Dawn mhux ħaj jitbedu, mhux jaħarbu għas sempliċi fatt li rridu jħallsu fuq it-tranzazzjonijiet tagħhom punt fil-mija. Jekk joper, joperaw kif għamlu f-prodotti ta' riskju jew b'ħafna operazzjonijiet ċerta frekwenza ħajġu affettwati bi din it-taxxa. Din hija konsekwenza pożittiva għax il-fondi ta' pensjoni suppost għandhom jinvestu f'prodotti fi żmien fit-tul u mhux fil-żmien qasir. U l-istess ħaġa huwa għad-dejn pubbliku. Id-dejn pubbliku intilef il-kontroll fuqhom mhux għax l-ekonomija kienet nieżla, iżda kien hemm spekulaturi kienu qed jilagħbu fil- fil-xiri eh, u beħ ta' dejn publiku CDSS. L-suq u għazzi stabilizzat eh, eh, u davu tal-fat li sibi għamlet monitoraġġ ta' tranzazzjonijiet għax l-ekonomija ħajja ħafna għar minn minn dak li kienet meta l-ispekulatura kienu verament involuti u d-dejn kien verament fil-qċata. Man nix inħaltu kollox ma Meta nħarsu l ezenzjonijiet insib raġunijiet tajba eh, għal dawn l ezenzjonijiet eh, Kulħadd jaf ħafna affarijiet fuq dawn l-kwistjonijiet naħdmu b'forma serja janħarsu issa dak li kollegi mill-gruppi eh, proponu bħala eżenzjoni, tranzazzjoni bejn il-gruppi, Ferber, Schmidt, ħanaqbess l-emendi transazzjonijiet bej eh, gruppi rekwiziti prudenzjali xaħat qed jgħid li repurchase eh, ftejim ta' ta' self membri oħra fuq l u fondi ta' investiment alternativa oħrajn fuq il- fondi ta' pensjoni u fondi ta' ritir oħrajn dwar eżenzjonijiet mill-left tal-FNT fuq dawk l-organizzazzjonijiet mhux finanzjarji, eżenzjonijiet tal-OTC u market makers, eżenzjonijiet fuq entrapriżi eh, żgħar u medji eżenzjonijiet minn strumenti minn daw tip ta' eh, intraprizi eżenzjoniet minn eh, branċis ta' istituzzjoni li jistablit fil-stat eh, jipparteċipa eh, fil-li għed t-kommerċa f pajizi, mux għed jihu parti. Eżenzjoni minn fondi ta' social entrepreneurship, eżenzjonijiet minn strumenti minn dawk l-stati li mux għed jiparteċipaw, eżenzjoni għaddejn publiku, eżenzjoni għal derivatives tal-munita u derivatives fuq il-swiq primari, fuq il-bonds, hedging, hedging fuq il-derivatives u, u insaqsikom allura. Aħna miex di l istrategija li wieħed b'xi mod jew ieħor eh, idajjef kompletament daw eh, l-FTT. Eh, hemm raġunijiet tajbin biex biex wieħed jeżenta, imma aħna li rridu n-numa naqsu dat tip. Aħna bħala rappresentanti ta' ċittadini nistaw navanzaw pożizzjoni li bija aħna nħallu lok għal dat tip ta' eżenzjonijiet. U ovvjament, dem raġunijiet tajba wieġed jagħti dawn l-eżenzjonijiet, jekk aħna ma nħarsux lejn l istampa ġenerali u nirriflettu fuq dik. Allora, ejja nkunu onesti hawnhekk, ejja nkunu ċari u konkretament Eh, meta niġi għall-Olanda jena verament is-sorprendini l-Olanda mhijiex waħda mill-11 hija barra mill-11. Eh, żgur sur karas li jekk aħna neskludu l-fondi pensjonijiet l-Olanda ħatidħol mid-dubita. Għax dak li smajna mill-Ministru tal-Finanzi kien ċar li waħda mir raġunijiet li huma kienu barra huma l-fondi tal-pensjoni ma għaliex li ma qalx li jekk il-fondi ta' pensjonijiet ġu eżenti allura jidħol. Ejja nkunu onesti, għanna pożizzjoni komuni tal-Parlament miex kodeċiżjoni għanna nżommu l-pożizzjoni inizjali tagħna m'għandniex niftu ħafna twiqi minn fejn nispiċċaw fejn nispiċċaw bibien gbar ta' eżenzjonijiet u hekk wassal għal eh, destruzzjoni tal-FTT. Grazie. Muchas gracias, signora Ferreira. Tiene la parola il signor Gigol. Grazie, signora Ferreira. Nadu sur Gigold. Għonet nishtiq nir-ringrazzja l-Elisa għalet ħafna minn dak li xtaqt nejt jiena, ma għalitu b'mod izbaħ. Kienet ukoll konċiza ħafna l-dastant nir-ringrazzja. Jiena muster noqgħod nidħol allura fid dettal u nagħmel proposti ġodda differenti, jiena għandi l-istess idea bħalma ġiet espressa issa. Aħna ilna nafu li dinja idea kontroversjali ħafna u għal daqsaċ taqt Ramon toqgħodx tinkwieta li inti taqbilx ma' din it-taxxa li bdiet meta ġiet eh, proposta minn membru tal-partit tiegħek John Maynard Kane eh, dak iż-żmien u anke insomma il-liberalizmu ehm, jista jinkiser permezz ta' eh, li taffavorixxi ċertu prodotti tiżenta l-oħrajn u għal ma jkunx ehm, level playing field għal kull għal kollox. U dan hija mansara lil suq li mhux regolat kif suq li mhux regolat kif suppost. Illa niġġieldu fuq din dan it-test u interessanti kif dawk li kienu qed jopponu fil-passat issa bidlu l-istrateġiji tagħhom. Hemm xi wħud li fehmu li t-taxxa forsi mhijiex daqshekk idea ħażina. Uħut jemnu li għadhom jistaw jifqafqu it-taxxa u jagħmlu studji iktar interessanti u jagħmlu wkoll dikjerazzjonijiet pubbliċi kontra eh, din it-taxxa. U mbagħad hemm it-tielet grupp u dawn huma l-iktar perikolużi f'dan l-istadju huma femu li jekk inti ma tistax eh, tirpilhom għal daqstant inaqat magħhom qed jgħidu eħes aħna nappoġġaw it-test iżda jippruvaw jimminaw b'kull tip ta' ta' ta' test Waħda kienet lista twila ta' eżenzjonijiet l-istrateġija, l-oħra tagħhom hija li tawlu l-proċess ta' il-proċess kollu u l-iktar eh, strateġija perikoluża hija din dawk li mhuwiex viżibbli eh, li għandhom ċertu interessi partikolari għal daqstant jiena ma kontx ċert meta il icb wara erba' snin qalu li fil-prinċipju huma kontra it-test u issa qegħdin joffru eh, eh, ma' pubbliku wkoll ċertu pariri li jagħtu ċertu pariri ma nafx jekk tistax titlob pariri mingħand xi ħadd li ma jappoġġax il-prodett tiegħek. Naħseb li din hija bażi mhux soda hawnhekk u hemm ġustifikazzjoni waħda biss għall-eżenzjoni dinija li jekk inti ma tistax twaqqaf l-evażjoni ta' taxxa fuq wieħed mill-prodotti jekk inti tuża il-mezzi legali kollha li għandek għad dispożizzjoni tiegħek. Huwa biss jekk inti ma tistax twaqqaf l-evażjoni tat-taxxa hemmhekk inti tkun qed tidħol fil-problema tal-taxxa tal-Iżvezja u din fil-fatt għandna nevitawha. Iżda parti minn hekk naħseb li l-proposti kollha huma idea tajba u għal dastant eh, u koll il-fondi ta' investiment jintużaw il-tfaddil eh, tal-pensjonanti għal dastant ma jġux intaxxati. Insomma, dawn l-affarijiet jistgħu joħol jagħmlu ħsara lil level playing field u wkoll jimminaw li taxxa nifisa. Parti minn din it-taxxa tiġi mħalsa fl-aħħar mill-aħħar mill-utenti tas sistema finanzjarja u da fil-fatt huwa minnu. U wkoll mhijiex idea ħażina fiha infisa għaliex kulħadd qed juża proċessi short term fis settur finanzjarju. L-aħħar kumment li nixtieq nagħmel jiena huwa dak li qar Jiena rajt ukoll l-emendi ta' uħut mill-kollegi biex ma naċċettawx il-dikjarazzjoni tagħna fuq il-proposta. Jekk raw il-ġustifikazzjonijiet anka ta' Olle u kol ta' Gunnar Hockmark u xi kollegi oħrajn fil-PP, tindunaw jina kolli najt li kont milqut ħafna minn dan li inti ma taċċettax il-proposta u tara kooperazzjoni miżjuda li mill-perspettiva tiegħek tiġi ġustifikata jekk tajt li kun hemm effett kbir fuq il-pajjiżi li fil-fatt mihom xi din jipparteċipaw u interessi wkoll li dawn il-proposti ġew fil-fatt mingħand membri parlamentari li mjomx fil-pajjiżi li jixtiequ jinaqdu għal inqasalissa issa u ovvjament um, nafu li kena dibattiti twal ħafna unnek dwar jekk pajjiżi oħrajn għandhom xie kooperaw, jekk kullħat l-membri parlamentari koll għandhom xie jikkumentaw, jiet l-opinjoni taħol, da ma nistawx namlu distizjoni għawnek. Hemm ċertu drittijiet differenti għal dawk li huma fiż-żona euro, dawk li mhumiex, e, u għal stant dan jinkludu kol ċertu drittijiet hawnhekk Aħna l-lura rridu nkunu responsabli l-kol flimkien dan il-qasam. Fil-Kunsill, hemm ukoll il-periklu li ċertu pajjiżi li m'għandhom l-ebda intenzjoni li jinaqdu issa qegħdin ixaklu il-proċess. Hawnhekk ukoll aħna ser niġu mitluba jekk għalfejn aħna qegħdin niddiskutu ċertu affarijiet u jekk aħna naqblux ma dawk il-pajjiżi u ma dawk il-partiti fil-pajjiżi li jaqblu li ma jaqblux. Jena naħseb li dinja fil-fatt hija kwistjoni ta' kif naħdmu kif nittrattaw din il kwissjoni biex bekk ikunu nistgħu nassiguraw li dan il-Parlament fil-fatt jibqa' minkejja li il-membri kollha mhux ġejjin minn pajjiżi ta' żona euro, xorta waħda jiġi meqjus bħala l-Parlament tal-Euro. rridu noqogħdu attenti ħafna kif għanna niġustifikaw l-argumenti tagħna f'din il-kwistjoni. Dawn huma mistoqsijiet li nifhem li qed jiġu mistoqsija. Issa nagħdu sur Feber. Ja, vielen Dank. Ich bin jetzt doch etwas traurig, dass äh, mein Antrag von den Sozialisten einfach nur äh, über Bord. Grazie ħafna. Jiddispjaċini ħafna li l-proposta tiegħi ma ġietx attestata mis-soċjalisti. Għaliex konna qbilna kien maġġoranza kbira li kienet favur tal-FTT. Kienna biss insaħħu il-kwistjoni. Però, Jekk tara l-emir per eżempju li tgħid ċertu derivatives għandhom jgħaddu minn clearance, però hemm ċertu derivatives li m'għandhomx elementi spekulattivi ma xorta waħda ser jiġu mill-quta ehm, kollha biex jipprevjenu spekulazzjoni eċċessiva. Jiena kont għamilt emendi u jiena naħseb li dawn ehm, immiraw fuq dan is-soġġett tant importanti minħabba li aħna żona kbira ta' produzzjoni u nixtiequ nibqgħu hekk, niżu nibqgħu produttivi. Qed nisma' ehm, ħoss fil-sfond hawnhekk u ma qed nagħmel xejn mill mikrofonu tiegħi. Skużawni. aħna nixtiequ nibqgħu zona ta' produzzjoni fl-Unjoni Ewropea u għal daqstant il-kollegi fil-grupp ta' soċjalisti ikjoġobkom. Fil-passat aħna qbilna fuq għat taffarijiet tal-FTT jekk joġobkom appoġġawa. L-aħar punt biex nikkonkludi dwar dak li qal is-Sur Giegold. Li huwa ta' tħassib ħafna. Issa bħalissa na Unjoni Ewropea li hija għaqda ta' gruppi differenti u il-Komitat Ekonomiku u l-Monetarju għandu jipjana il xogħol ta' 27 pajjiż daqt 28. Għanna il-pat fiskali ta' 27 pajjiż, għanna l-pajjiżi tal-euro, dawn ma' 17. Umbat għanna l-FTT li huma biss 11 eh, il-stat membru. U għalkemm maħniex 27 u l-Parlament jatem biex jagħti l-pariri, dan ovvjament dajja fl-istituzzjoni tagħna. U qed isir ħafna u ħafna iktar diffiċli għalina li nużaw u namlu xolna sew u nispjegaw lin nies li mhux qed jifhmu eżattament id-differenza bejn dawn in-numri daw ċifri kollha li semmejna. U dan ser jigrava ħafna qabel ma jmorru għal aħjar. Għaliex għaw dawn is-sets ta' pajjiżi differenti. Għax istat membri li għallum se jinaqdu ma' ħdax il-stat membru. Jekk niprofaw niksbu maġġoranza fil-parlament, dan ovvjament se jagħmel affarijiet ukoll diffiċli. U ser ikun diffiċli għalihom li jimxu taħt il- kooperazzjoni miżjuda iżda il-Parlament ikun irrid jagħti opinjoni. Miex li miex sempliċement formalità, irridu in nibqaw għaddejjin bil-proċess leġislattiv għaliex inkella se nidħlu f'sitwazzjoni ħażina fil-futur fejn se nispaċċaw fiktar frammentazzjoni fl-Unjoni Ewropea u nistgħu nħossu dan fil-Kumitat Ekonomiku Monetarju. forsi minnu liktar b'saħtu jista' joħroġ minn din il-ħaġa ma' nis normali mhux daqshekk. Nadu s-sur eh, Langen. Grazzi ħafna, Sur President. Ser nżomm fil-qosor. L-argument tawlini tiegħi ġasmajnieh minn għand kellim oħrajn. Issa dwar il-kwistjoni ta' sħiħa l derivatives li dependu minn fuq ir-riskju involut aħna kena maġġoranza f'ċertu waqsma għad derivatives fil-passat u rridu niftakru dan. Kenna definizjonijiet ta' banek, derivatives monetarji, regolamentazzjoni emir. Jiena rajtu mill-forecast mil fejser ikunem hemm iktar biljuni li ser jisbitaw fuq ċertu kumpaniji, fuq il-kumpaniji u il-gvernijiet qablu li il-hedging tar riskija differenti mill-ispekulazzjoni li għandha tiġi neħija um, hemm differenza bejn il-hedging tar riskju u l-ispekulazzjoni. U jiena naħseb li is-soċjalisti, koordinatur ta' soċjalisti għandu jinduna b'din il-ħaġa irrid ikun hemm eżenzjonijiet li għamlu sens. Wieħed huwa il-market makers pereżempju, l-investituri privati wkoll, definizzjoni ta' istituzzjonijiet finanzjarji u l-pension funds. U wkoll l-instrumenti tal-money market li huma delegazzjonijiet importanti hawnhekk. Kull min għandu opinjoni sensibli hawnhekk irid jifhem x'inhuma dawn il-proposti, fem sens dawn il-proposti jekk irid xi ħaġa li tagħmel sens fl-aħħar mill-aħħar. Naddi l-kelma lil il-Kummissjoni Sur Bergman, id-direttur ta' Digitech Sud, għal tliet minuti biss jekk jogħġbok għaliex ma tantx għandna ħin. Għaliex għandna put ieħor fuq l-aġenda tagħna u fil-ħamsa għandna l-Kummissarju Barnier li ser jingħaqad magħna. Jekk jogħġbok kieku tista' titkellem ma' tliet minuti biss. Grazzi President għalli għaddejt l-kelma se nagħmel ħilti biex mandum xwies ma stax imwedek. Il-mistoqsija hija din x'tip ta' messaġġ eh, dan il-Kumitat u dan il-Parlament Ewropew irid jibgħat permezz ta' dan ir-rapport. Irridu nibatu il-messaġġ li ġa għamiltu li din ser tkun FTT, Financial Transaction Tax, u ovvjament mm, ħafna minn ċertu affarijiet ma jidrux fil-rapport ta'kom, min qed jgħid li rrid nimxu għal eh, stamp duty. U għalla san dawn l-affarijiet għandhom jidru fil-rapport, rridu nkunu dejjem konxi, tridu tkunu konxi intom li iktar ma' affarijiet li jitneħħew mir-rapport ser ikun hemm iktar spejjeż għall-oħrajn sekk ma rridux ngħaddu għal reduction revenues u iktar ma tneħħi iktar se tkun iktar komplikata li tiġbor it-taxxa u iktar ser ikun hemm evażjoni ta' taxxa aħna ma nix ninsew li l-FTT hija taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjari fi sfiq finanzjari minn istituzzjonijiet finanzjari. U mhijiex biss kwistjoni ta' banek hija hija kwistjoni ta' shadow banking sector u dan ifisser ukoll eh, l-asset management, il-hedge funds, il-kumpaniji tal-assigurazzjoni li jusit u tfisser ukoll pereżempju il-market makers u hawnhekk nixtieq nitkellem dwar dawn it-tlet eh, affarijiet li tidu tneħħu. Jiena fimt, per eżempju, li jintom tidu tneħħu il-market makers u l-prepared traders minħabba dawn l-effetti fil-proċess. Min qed jgħid hekk, ovvjament, ma jiftak ma qed jinsa uh, il-dispożizzjonijiet ta' artiklu 32 għaliex uh, dan jitkellem u jispjega dwar min irrit iħalla 16 xogħol daqsant meta nitkellmu dwar carve out u irrit jagħtihom privileġġ fuq oħrajn li mjomx eh, propriety traders. Issa, dwar eh, l extraterritoriality din hija xi ftit strambalija għaliex ġejja minn dawk li huma kontrija. L-ewwel net qed jgħidu li aħna kontra l-FTT minħabba li din hija tajba għal dawk li mhumiex qegħdin jipparteċipaw Issa fil-fat dawn edin jgħidu il-kontra. Allura irridu jiddeċiedu hawnhekk x'inxini l-opinjoni tagħhom dwar il-kwistjoni. Tielet punt huwa dwar it neħija ta' ċertu punti bħala riżultat dawn huma merit activities li għandhom jiġu appoġġati għal ġumma appoġġati anke f'regolamentazzjonijiet oħrajn. Jiena naħseb li l-loġika hawnhekk Ehm, mhijiex totalment korretta għaliex wara kollox ħafna minn dawn il-prodotti bħal pereżempju l-spending fat ġa għandhom privileġġi nazzjonali eh, eh, u għadħul fi swieq kapitali u wkoll privileġġi nazzjonali fil-rigward ta' tnaqis fit-taxxa u sussidi u għandna nkunu konxi tal-effetti kumulattivi ta' dawn il-privileġġi u meta nagħtu trattament um, speċjali fl-imejl per eżempju, dan ma jfissirx li rridu nagħtu trattament speċjali fil-qasam per eżempju tal-FTT. U l-aħħar punt tiegħi huwa dan Ma nix għalfej dejjem nitkelmu dwar ehm, żewġ affarijiet li t-taxxa jew l-intenzjoni tat-taxxa. Naħseb li s-sunjira Podimata qalet mod interessanti ħafna meta tkellmet dwar ftehim, ratim naqsin, naħna ehm, nħossu minn naħza l-Komissjoni dan huwa approċċ interessanti ħafna se nanalizzaw. Iżda l-aħħar punt li ma nix ninsaw huwa dan li għalkemm is-Sur Clint jidher li qed jimur kontra dan, Hemm ċertu elementi effettivi fit-test għaliex fl-aħħar mill-aħħar dawk li qegħdin jaħdmu mod effettiv irridu fil-fatt iħallsu it-taxxa l-investituri kbar, high frequency traders, per eżempju l-all savings banks u oħrajn, dawn irridu kollha mbagħad min ħaħallas iktar ma ħaħallas inqas Aħna għanna ħafna pension funds differenti, ħafna prodotti differenti, għut għedin jitkelmu dwar entry fees, exit fees, management fees, dawn u koll eh, seri kollom ħalsu iktar taxxa mill-oħrajn. U dawn huma fil-fat dawn huma jinqas attrajenti jekk nadu għal jekk nażlu neħħu dawn il-punti kollha ser ukoll inneħħu l-effett tal-inċentivi li huma huwa parti mill-FTT. Grazzi, grazzi Sur Bergman issa ngħaddu il-kelma lis sinjura Podimata. Grazzi President. Huwa impossibbli illi nirrispondi għall-interventi kollha li saru. Hilma fadalx Pero l-ewwel nett xtaqt nirringrazzja lil shadow rapporters, il-membri kollha għal kontribuzzjonijiet u l-kummenti tagħhom. Punt ieħor li xtaqt inqajjem. Huwa simili għal intervent li sar aktar kmieni minn Sven Gigold jidir li il-hija ħaġa stramba illi minu kontra l-FTT dew jużaw bħala argument prinċipali fi diskussjoni preċedenti tranzazzjoni għal 27 pajis li l-taxxa kienet infasla ħażin ħafna u dan ser iwassal għal evażjoni kbira tat-taxxa. L-istess persuni issa qegħdin jgħidu li t-taxxa apparentement hija tant infasla tajjeb illi se tispiċċa toħlom tagħmel ħsara. Issa, xtaqt nerġa' nirrepeti l-approċċ tiegħi u l-pożizzjoni tiegħi. Jiena flessibbli għal kollox lista nittratta tħassib leġittimu kif ukoll effetti negattivi mhux intenzjonati li ġib maħal FTT imma blebda mod ma naħseb il-Parlament se jiftaħ il-bib għal eżenzjonijiet li jimminaw l-strategija ġenerali li tefendejna sam il-bidunet. Iġveri għambitu wisa li kopri l istituzjoniet kolla, s-swiq kolla, il-prodotti kolla. Ole, eh, permetti li naf li imma, permetti li najt biss li fil-fat nemmen illi Dan kien il-każ għalfejn it-taxxa Zvediża falliet. Il-kamp ta' applikazzjoni limitat u rati għolja. Il-mod kif nimfassla l-proposta prezenti tislet lezzjonijiet mill-każ tal-Iżvezja. Issa, dwar it-tipi differenti ta' zenzjonijiet fuq repose naqbel mal-Sir Brinkman u għal-kommenti li semma fissem il-Kommissjoni li għet konsidraw rata ta' 0.01% fuq repos short term, naħseb li dan jista' jħalli impatt ta' beneficju fuq fondi ta' pensjonijiet, anka tranzazzjonijiet eh, intergroup u finalment brabta ma l extraterritorialità il-prinċipju ta' residenza illi huwa bbażat fuq il-proposta tal-FTT palissa hija ħaġa użata ħafna fil-qasam tat-tassazzjoni. U dan huwa l-prinċipju illi japplika wkoll fil-qasam tal-VAT. Skont regoli tal-VAT fornituri ta' servizzi online li mhux ġej mill-Unjoni Ewropea għandhom iħallsu l-VAT fil-pajjiż ta' residenza ta' fejn jinsab il-xerejjek. Persuna Ġermaniża tixtri minn Amazon prodott fil-Ġermanja, l-Amazon tħallas lill-awtoritajiet Ġermaniżi. Sa fejna fin, Sinjura Luling? Dan ma wassalx għal xi problemi legali. Kif taf, l-eżempju tal eh, dazzju ta' taxxa fuq trasferiment illi jisir indipendentement minn fejn isir isir transazzjoni ħafna drabi għat li 70-40% tal-tħul fil-Renju Unit u għamħallas minn residenti barra l-pajis. Nasab li dawn il-punti kollha ma jreġġux. Fuq eh, din hija taxxa mfassla li qablu maħa 11 stat membru Mingħajr ma neskludu l-ħat Mingħajr ma waqfu l-ħat mill-jat il-kontribuzzjoni tijaw naħseb illi fl-ħar mill-ħar U ma l-istati membri li d-deċidew illi parteċipa fil-kooperazzjoni msaħħa illi jiddeċidu fuq id-dettalji fil-proposta fiskali. Għal darbohra grazzi l kulħadd għal darbohra nistenna kooperazzjoni sħiħa ma' Shadow Rapporters mrabta ma' dal prinċipju li ġi diskuss aktar kmini naħseb il parlament propju mandux mandix tkun l-istituzzjoni illi tiftaħ il-proċess. Fuq barra, il-Parlament mandux jider para l-istituzzjoni illi eh, dajjef l-FTT. Grazzi, Signor Podimata. Il-votazzjoni fil-Komitat namlu għana r 6 ta' ġunju. Naddu malaj malaj, punt li jmiss fuq l-agenda. Punt 5, politika reġjonali. fuq il-vot tas 6 ta' ġunju ma rajniex l-emendi ta' kompromess tajt is-sinjura Lulling ma nixxinix niddiskutuhom u għan possibli nivvotaw fis-6 ta' ġunju. Jekk irridu nagħmlu xogħol tajjeb u naqblu kif qal Sul-Verber, Mus sejna xinna namlu dan kollu jekk nifuta fis-sitta ta' ġunju, ġadna marċevejna xejn. mussaj xena niksbu konsens aċċettabli għabbażi ta' dak li għanna, għalla stant tuna fit iktar ħin. Grazzi. Kien hemm ħin twil għal dibattitu jgħid president però ġejt informat mis-segretarjat illi l-kompromessi tqasmu fossi ix rapporters għal daqs il gruppi politiċi ġa qegħdin jiddiskutu din informazzjoni illi tqasmet Sur Gozes, Sur President, pala koordinatur, xtaqt najt illi etna ġużejiet u dan bla bżonn. Ma sax nbindu xaġa li timur li nirċevuha. Jekk naġlu ma se naslu mkien nustajġi għadan kollu li ħafif il-proċess fil komissjoni l-Konsil. Ġirri għen eh, l-ħin jem bżon sabiex naħdmu bil-aqal. Jek ma jkonniġ bizet jinsa nabdu nivotaw kontra l-proċess. Għadda sant ma sibx għetnejnu il-kawza billi namlu dan. Is-Sinjura Podimata fil-qossor l-emendi ta' kompromess diġat asmu Sonjera Ruling jekroġob jekroġbok kismani. Jina nishtiq nikseb laqwa rizultat possibli pala rapporter. Għal daqstant, ħajkonna zewċ laqa ġodda ma' Shadow Reporter sabiex namlu laħar sforz sabiex nilħu kompromess. u kol punt li xtaqt nġbet l-attenzjoni dwaru Il-punt għaw l-enin li għadottajna ġan pol u l-enin uftajim fuq din it-taxxa qabel l zonijiet Ewropej. Il-Parlament għandu jżomm ma kentu. Għat il-kelma l-President Sinjor Bowles. Nistaw nivotaw flash ta' xar ta' ġunju tajt Sinjora Bowles. Dan itikom xiftat aktar ħin. Ġifiri t-nejn fil-axija fi Strasburg. Ġifiri mux ideali naf. Jek ma nivvotawx dakinar, sensibu ruħna f'diffikulta illi nilqu nivotaw sal-ulju. Ħafna membri naf illi jixtiequ jgħalqu l-proċess qabel ix-xhur tas-sajf. Jidirli illi għandna nippruvaw niltaqgħu u e, namlu xaġa qabel għax ta' Ġunju jekk ma jkonniex kompromessi sodisfaċenti iktar viċin ta' din id-data forsi nerġgħu nanalizzaw kollox mill-bidu. Jean Paul, jek joġbok. Signor President, naħseb d-darba il-ħakna situazzjoni paradossali fejn il-Parlament se jkun qed jieħu deċiżjonijiet sabiex ngħaddu għat qari u nippruvaw nevitaw illi konna staġnar wara l-ewwel qari. Issa però fl-istess li qed nagħmlu li jfisser li xedu rapporters biss ikunu jistgħu jitkellmu fuq dal kwistjonijiet għal tant membri ma se jkunu jistgħu jingħaqdu jiddiskutu t-test bħala grupp. Aħna qed nippruvaw nsibu ftehim bej kollegi kollha. Ikunu xedu rapporters biss qed jitkellmu din fisser li kull meta niltaqgħu kollegi se jgħidu ma kellhom biżetin sabiex jistudjaw dan kollu. U jkollna aktar imblokkar. Dan il-komitat dejjem nipfraw naħdmu bażi tal-ewwel qari Immissa persuna li mhix xedew rapporters biex tkunu biżejjed ħin sabiex jenalizzaw l-affarijiet. L-elezzjonijiet Ewropej eh, u ma sena oħrina nixtieq nkompli ngħadem saħħar minuta ta' dan il-leġislatura. Is-Sur Gigold ma nistax nifhem għalfejn il-kwistjoni qed toħloq tal-problemi. Is-solt grupp ewlieni jitlob aktar ħin Għat ma kena situazzjoni fejn dan l-ħin ma natax. Ma sax nifem, il soltu daw rapporters ikun jistaw jaqblu fuq timetable adekwata fil-konsil ma metnara lebda periklu illi jgħal ma jgħalqux qabel is-sajf. Ma nara lebda vallur politiku f'da kollu u naqbel ma dak nitqal, ejja nikkalmaw għanna responsabilta kbira f'din il-ġizlatura ħafna mix-xogħol li jsir f'dal-parlament fid-detlatja ma jinteressa l-ħadd m'għandu l-ebda valur elettorali u ma nistax nifhem għalfejn hawnhekk għandna nitlu f'sitwazzjoni psikoloġika fejn nażbu li kollox jiddependi fuq l-elezzjonijiet li ġejjin jien għandi fiduċa fil-Shadow Rapporters li joħorġu b'selezzjoni xejn għal kulħadd u rapporter magħhom ma janalqu da dibattitu għaliex naħseb illi qed intawlu żejjed. ċertu ħozbin qed inħares lejn il-fatt li qed nitlu f'ċertu aspetti bl-elezzjonijiet moħna anka jekk dal dettalji m'għandhom l-ebda valur elettorali. Irridu noqdu attenti għax inkella kella ser nitilfu il-kapacità li namlu xogħol xira. Grazzi, Sur Lange. Grazzi. Il-ġemma li għaddit rajna dak li ġara meta jkollna aktar u aktar deċiżjoni fuq kwistjoni diffiċli. Fis rajna dan fi Strasberg, kena dawk il-voti kollha ippakjati fħin qasir. L-10 ta' ġunju huwa it-tnejn fi Strasburgu u uh, qed nippruvaw ndaħlu aktar u aktar xogħol. U issa jisu kol min irrit il-ħin, ta' biex jitkellem qed jingħata dal-ħin il-rapport podimata ġi postpos minħabba li ma kenniex il-kompromessi. U għalfe ma nix namlu l-istess fuq da kwistjoni diffiċli. Għax ma namlux il-votazzjoni fi 17 u 18 ta' ġunju għalli niddiskutu fajt mingħajr postponiment twil. Il-President, grazzi kollegi. L-approċ tiegħi fuq postponiment ta' votazzjoni jina dem ikolli pożizzjoni flessibbli ġara darba da jkun possibbli. Issa ma nistax ngħidu deċiżjoni. Nittama illi rapporter u shadow rapporters jistgħu jaslu għal-tejn jekk le niproponi illi nerġgħu nistudjaw kollox u nipposponu qabel votazzjoni tagħda. Ma nistax nara xaqta ta' daw li nittama li jkun hemm ftehim qabel ma nivvotaw għada. Inkella nirrikmanta li nposponu l-vot. Dal-komitat ek nimxu mod demokratiku hija problema li gruppi membri minn gruppi differenti mhux qed jirġibu dokumenti fil-ħin. Hija diffiċli meta għandna tandu sis u qudiemna huwa diffiċli għan nissa l-kommissarju għal skambju ta' opinjoniet minn miegħu ma tantx għandu ħin jekk ġabkom sibu ftehim, għajdu li ftehim x'inhu u nħabru kollox għada. Il-punt tiegħi li fuq ħanivvotaw għada ma sax se ngħidilkom dak li xtaqt. Jiena ser nqassam in-nota ta' spjegazzjoni lil kulħadd fuq il-kompromessi fejn wasanna u nittama il dan huwa sodisfaċenti għal kulħadd. Grazzi. I don't try to give you the chair to you. Um, uh, Grazie ħafna. Christian Barnier għandu bżon jitlaq l-Amsterdam u l-ura jitlaq fil-6 u kwart. Mux ħanaħli ħin dwar fuq il tradizjonijiet eh, il komissarju u eh, bniedem li ġaw spess u dejjem nilqaw. Bidejna miftuħin, naħseb għannam komplu bil-kommenti tijaw un bat il-mistoqsijiet. Mela, nsellem lil kulħadd. Jiena tlabtkom li forsi nħallu din prezentazzjoni għax ilu erba' ġimgħat ilu kelli operazzjoni fuq fu, Fu, fu, U ma stajċ eh, niġi nirringrazzjakom għalli għacċettajtu eh, li tħallu l-laqa għal iżjettat. Grazzi ħafna, sinjuri. La legislature, c'est l'occasion sans doute. Min sena min min mitmim il legislatura nasab li wasal iż-żmien biex aħna b'xi mod Eh, nam, naraw xamminna, naraw x-prioritajiet għanna. Ser, dan li proxan mwa. Għallin kunu nistaw navanzaw f'dawk id-dossiers li nħossu li huma importanti għaxxu li ġejjin. Minn tlet snin ilu, eh, tlet snin li aħna minna ħafna xogħol flimkien, nixtieq nagħti nirringrazzja l dawk kollha li hawn permettu li dan il-progress isir u nixtieq ngħid ukoll li baqa' ħafna xisir li eh, pretendu namlu ħafna affarijiet u l-Kunsill Ekofin eh, ta' Dublin eh, ġa ma' Sharon Bowles tkellimna dak li trattajna tal-G20 u kol non bankarja, biex eh, no, kemm jista' jkun malaj nagħmlu sistema ta' riżoluzzjoni komuni, eh, nintemmu r regolament eh, fejn kunu nistgħu konna l kapaċità li nibdew xogħol fuq regolamenti differenti pjuttost minn tratena sissa dwar biex in solvu l-krizi imma u koll dwar kif nestendu Eh, u jkonna regolament iżjed orientat fuq il fuq it-kabri ekonomiku. L-ewwel dossier l-Unjoni Bankarja eh, dovuta għal ħafna xogħol flimkien, ħafna ħassew li kienet ħaġa utopika, imma hija kważi realtà. Hemm żewġ pilastri ewlenijiem supervizjoni kif ukoll rezoluzzjoni tal-banek u garanzija ta' depozitu li morru timkien grazzi għal Tisen u u supervizjoni edha fit triq tajba u nispera li l-ftejim l istituzzjoni li konna nitkellmu fi Strasburg eh, l-aħħar darba jiġi stabbilit f'dak li għandu x'jaqsam eh, dak li qed tippretendu li jiena nifhimhom u nappoġġhom. Jiġifieri dak li għandu x'jaqsam ma' demokrazija. Fl-istess ħin għandna bżonn navanzaw nagħmlu progress fuq rezoluzzjoni tal-kriżi ta' Ċipru. Din mhijiex diffikultà biss teoretika, nirringrazzja Sur Hopmark u Shadow Rapporters għalli avanzaw fuq dak il-punt, fuq dak il-rapport dwar il-direttiva ta' rezoluzzjoni. Nasta petrologu trilogu għandu jikkonċentra fuq xi ftit mill-kwistjonijiet ewlenin li kienu fil-qalba tad dibattitu ministerjali eh, rezoluzzjoni mm, mm, ġestjoni tal-aspett konfinali u l-approċ għal bail l-arħija eh, eh, dwar il-kredituri u data ta' applikazzjoni jien nista' nikkonferma li f'Ġunju minn ftit jim uħra ħana nofru proposta għal mekanizmu uniku għal riżoluzzjoni tal-banek fiż-żona euro fond ta' riżoluzzjoni komuni bifinanzjat mill-banek u l-proposta għal eh, autorità ta' rezoluzzjoni li tkun responsabli għall implementazzjoni tal-regoli tal rezoluzzjoni għal banek tal-Eurozona. Nispera li konna eh, setta dispozizjonijiet li jiffunzjona fuq supervizjoni mill-2014 jew għal-menu mill-2015 eh, għal miżuri kollha. It-tieni punt tax-xogħol huwa uh, l-elementi preventivi, l-approċ preventiv ta' ktib ta' regola għal 27 pajis kollu minna ħafna progress, n-ingrazzja l-Lajnen fuq dan l-Otmar Kares u koll bil-pakket CRD4 over the counter. Eh, aħna għanna bżonu koll intemmu taħdi tagħna fuq tliet disjos importanti fuq Marcus Febjer, Mifid, fej aħna nixtiequ nibdew trilogu kemm jista' jkun malaj u naslu għal ftehim sa tmiem il-sena. Ja, eżjed priorita, ma tawet iżomm f'moħħhom li regoli simili li ġaqet jiffunzjonaw fl-Istati Uniti u sakemm il eh, eh, situazzjoni igwali vantaġġ kwalunkwe negozju għal żewġ naħat l-Atlantiku. Tini dossier eh, li mekarti hija voluta hija l-abbuż fis-suq. Eh, kuntent li għandna appoġġ parlamentari għal regolament eh, li jisaxħaħ il-kapacità leġislativa tagħna. Nispera li s-sur Balz ukoll ikun jista' jidħol fit-tralagot bl-omnibus 2 darba il-studji supplementari fuq il-prodotti ta' assigurazzjoni u l-garanziji fi żmien fit-tul jiġi mitmum. Jien għamilt referenza dawk id-dossier sta' malaj imma mhux qiegħed eh, subestima l-importanza ta' dossier U65, Sir Gigot, Intermediation u l-assigurazzjoni tal-Angen u Prips eh, ta' Veres CEO CSD Kate Wimburn. Kif tafu il-kummissarju il kommissarju recentament eh, eh, sottomettu direttiva importanti ħafna prolungazzjoni ta' rapporta sul Clinton mill-2011 fejjati aċċess għall-Ewropej kollha għal kontijiet korrenti biex ittejjeb it-trasparenza u komparabilità tat tariffi bankarji u simplifika il-proċedura biex wieħed ikun jista' jbiddel il-kontijiet bankarju. Qed kuntent li qed nara hemm diversi dossiers li huma miftuħa u uh, uh, pis ta' xogħol importanti li qed aħna qed nitolbu minn għandkom u mill l-implegati uh, ta'kom u ma nafx hekk raġuni jekk għandux wieħed jieqaf ċerta atturi qed jgħidu li għandna nieqfu naħseb li qed nagħmlu dak li għandna nagħmlu tiftakru il-nuqqas ta' funzjonar sew tal-swiq finanzjari, l-skandli li smajna dwarhom eh, fuq eh, l-indiċi ta' referenza u naħsbu wkoll dwar il-konsekwenzi ta' regolament tagħna li m'għandux m'għandux ikollu l-effetti jisaħħaħ sistema bankarja parallela. għallu fuq dawk iż-żewġ suġġetti u kif ukoll fuq reviżjoni tal-direttiva ta' ħlasijiet ta' servizz eh, eh, ħanna ninformakom minn ftit ieħor għandna bżonn identifikaw riski sistematiki li l-metodi ta' regolament ma neħdux nota tagħhom dak huwa suġġett ta' proposta dwar ir-riforma ta' bankarja strutturali li jiena ħanippreżenta wara l-waqfa tas-sajf wara il-rapport li kanin għadni kem kelli tnedija ta' konsultazzjoni pubbliku publika fuq din il-sujġettu nishtiq Ringrazzja l-Onorevoli McCarthy għal rapport ta' inizjattiva propja li nispera jiena biex nżommu dan din riforma strutturali għal dan level ambizju issa għal eh, Iżjed tard ntejbu eh, eh, funzjonament tas-suq waħdini u kif għad reċentament fl-Amsterdam dik ir-reviżjoni ħat effettwa eh, governanza, trasparenza, l-appazz ta' reportaċċa direttiva fil-preżentu bħala t-tini fażi biss tħares lej il-rekwiziti prudenzjali. Għax frankament, u dan huwa din hija l varità il-President Bernard għalinna li dak huwa l-ammont ta' żmien li għandna bżonn għal din ir-reviżjoni li hija ħaġa komplessa ma nixtieqx li l-fondi tal-pensjoni jkunu iżjed fraġli. Invest, nappoċ eh, għal investiment fit-tul l-aħħar u biex nagħlaq l-aħħar kelma jissa kemm nkun nistgħu nintemmu daw it-test kont nitkellem dwar li nsewwu u niftalmu mill-kriżi u nevitaw kriżi bħal dan, tkellimna dwar li nsiru iżjed proattivi, qed nitkellmu dwar l-implementazzjoni tal-aġenda tal-G20 dwar il-konstruzzjoni tal-banek, dan huwa essenzjali ma mhux biżejjed, għandna opportunità waħda biex Eh, nirriflettu fuq kapital produttiv, mhux biss fuq kapital finanzjarju. U dawk li qed jippretendu in-negozju ċittadini Ewropej minna. Ġifiri appoċ għal-investiment fit-tul, għal-investiment fuq proġetti fit-tul. Għalek għanna il-Green Paper dwar finanzjar tal-ekonomija fi żmien fit-tul li hija importanti ħafna, eh, rekwiziti prudenzjali, reġim fiskali, neħtlu zed fil-fond fil-suq tal-bonds, eh, access zed faċli għall-SMEs, eh, finanzjar mux minn banek, eh, kont ta' biex nġemma u f'livell Ewropew. Grazzi ħafna ta' tal-parċipazzjoni tagħhom ta' kollu. Biex nala wara l-konklużjonijiet tal-Konsil tal ġimgħa li għaddiet għandna bżonn naħsbu dwar kif nistaw nestendu il-rekwizita ta' trasparenza fil-qafas ta' reportaċ dwar eh, taxxiri ġitħalsa. Ġumħalsa daw il rekwiżiti dwar trasparenza ġem inklużi fil-Albanek fil-CRD4. U grazzi u koll għalikom tkinem zieda fil-titjib fil-standards ta' banek eh, għall-industrija ta' um, primari u tal- eh, tal-injam għanna bżonnu kol eh, nobligaw l-kumpaniji Ewropej biex jiddikjaraw dak li huma jħallsu, dak li huwa taxxi lil min u kemm għandna bżonn indaħlu daw dispożizzjonijiet kemm jista' jkun malaj Dawk huma l-affarijiet li jinxtaqt ngħidilkom sinjura eh, bil-meta żuf moħħok il-ħin li jinkelli allokatu disposti nirrispondi għal kwalunkwe mistoqsija li jista' jkollhom l-onorevoli membri. Grazzi. Grazzi ħafna, Komissarju jena kontent nisma dak li inti għettajt dwar il-rapportaċ fuq kull pajis aħna ma, ma votajniex fuq il-direttivi ta' trasparenza u kontabilità u naħseb li l-aħjar forma huwa li ndaħlu għabda il konsil suġġerixxi li dek tista' tidħol fil-dik li ħati tħares lejn eh, disclosures mhux finanzjarji. Allora dak il-każ għandna bżonn li naħdmu b'ċerta mod maniera eh, li temmenda id-direttiva ta' kontabilità u trasparenza kif aħna anteċipajna b'ċerta forma li jkun hemm responsabilità assoċjata. Jekk issa nkomplu ħajkolli naqas l-ammont ħalli kulħadd ikun jista' forsi jitkellem erba' minuti għal mistoqsija u għal risposta u ħadd ma jista' jsaqsi mistoqsija li hija l fuq minn żewġ minuta. Aħna qegħdin hawnhekk biex nisimgħu risposti eh, nħabbar u dawk li zjed il-qoddim kapaċi ma nisimgħu, ma nistax nismawhom. Jiddependi kemm ikunu ġenerużi fil-kollegi fil-mistoqsijiet tagħhom. Marjan l-ura kollox. Grazie ħafna, President. Grazzi ħafna, għajsi signora Tyson. Grazzi għall-eja ta' wekmana, mis-soqsija ta' għana, tijaj. L-autorità ta' rizoluzzjoni unika, l-autorità verament importanti li nisperaw ikon darba ikonna il-proposta. Tistatina forsi fiħilna għara ħatkun xaħġa koordinatur ta' autoritajiet nazzjonali jew tkun xi ħaġa iżjed. Din tkun ta' funzjoni ta' koordinazzjoni jew inkella ħajkun hemm iżjed minn hekk. Nispera li għandha importanza ikbar u mhux biss tkun tirregola l-koordinaturi nazzjonali, ma jekk inti forsi tista' tina xi idea tkun ħaġa tajba. U ħajkun hemm xi fond finanzjarju Biex wieħed jiffinanzja da, il-Kommissjoni għandha ambizzjonijiet kbar. Eh, eh, kuntenti taħsmu fid-dispożizzjonijiet ta' trattat li għandkom jew inkella qed tħossu li daku jitillimitawkom meta tħares lej tmim dan il-mandat. U l-garanziji ta' depozitu tista' tarġa' tibda tmexxi fil-Kommissjoni ħalli naraw dak id-dossier kollu. Grazzi ħafna, signora Tyson. Jek ti permettili, nishti namer referenza għal dik li għat dwar trasparenza nappoġġa dak li għat eh, dwar dak li l-kumpaniji gbar iħalsu l-min u kem mandi lebda ideologija dwar din it-tifla dispozizjoni għandha tidħol jiena favura nixtieq nara taħdem kemm jista' jkun malaj u bil-aħjar eh, ċertezza, mandi lebda ideoloġija, ġan repeti dwar il-metodu, il-format, jekk tkunx eh, test trasparenza li u li huwa eqreb tagħna jew inkella jew test ta' responsabilità soċjali jew eh, responsabilità ambjentali għan negozji li qiegħed iżil qudiem imma li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 fil-kulleċ naħdem ħafna mal president Barroso u Oli Rejn u Almunja li huma dawk li liżiet huma konċernati b'din is-sitwazzjoni tal-banek ħatkun awtorità waħda li taħdem parallelament bil-Bank Ċentrali Ewropej bħal autorità ta' supervizjoni li huwa kif rittu intkom. Jien aħna proponi dispożizzjoni li dik l awtorità waħdanija taħdem fil-aspett ta' supervizjoni għal dawk il-pajjiżi li ma għadhomx, għadhom fil-euro fil żona euro, imma li jixtiequ jieħdu parti fis-supervizjoni u jkunu koperti minn riżoluzzjoni. Allora mhux koordinazzjoni biss, aħna rajna x'inhu ma l-limiti ta' l-wieħed limita nilu nifsu għal koordinazzjoni bħal bħalma kellna l-każ ta' Dexia bħalek. Tliet pajjiżi li kienu konċernati f'kwestjoni ta' sibtuħat kellna naqbdu flimkien rezoluzzjoni li ħaġa li un-improvizzaw u ħaġa li għanna bżon imbidlu, għanna bżon autorita integrata, waħda mid-diffikultajiet li natuwa poteri li tieħu l-deċiżjonijiet bil-kontroll demokratiku evidenti li għanna bżon. U ma fl-istess ħin nippermettula li taħdem fond komuni. Qed titkellem dwar da għax il-Kommissjoni qed tipproponi soluzzjoni li żiet Ewropea possibbli, mbagħad naraw xi fil-Kunsill u fil-Parlament. Dik l autorita waħda nija, Tyson, tkun ibbażata fuq il toolbox ta' tekst, il-kaxxa tal-orda ta' tekst. Għalek huwa daqshekk importanti rapport sul Sur Hogmark. U rapport li qed niddiskuti bħalissa dwar garanziji ta' pagamenti Biex namlu l-aħjar użu ta' dik ir-riżoluzzjoni tal-kaxxa tal għodda tal-garanzija ta' depositi għanna l-mekkanizmu dan il-fond komuni u għanna l-mekkanizmu kol ta' stabilta. Grazie ħafna għall-SND Eliso Ferrero. Obrigada, Mia pregunta Grazie ħafna, Komissarju, il-mistoqsija tijaj hija mistoqsija li ġiet minn tiġi minn dak li saqsiet eh, signora Tyson. Il-Parlament meta kien qed jaħdem fuq il-kwestjoni ta' riżoluzzjoni bankarja ta' preferenza eh, fil-ġerarkija ta', ta eh, minn insalvaw il-dawk li kollhom depozitu anki l-fuq minn 100.000 euros. Mm, forsi naraw jekk bil-font nkunux nistaw naslu ċata simili bħal manna fl-Istati Uniti fejn fejn emmek eh, FDIC tal eh, salvagwardja tal depositi għaxi naħos li fiduċja tal-Ewropej fil-banek tirrikjedi li ċaraw xiġri l dawk li għandhom depositi jekk ikun hemm falliment ta' bank. Grazzi. Grazzi ħafna. konfirma fil-kontest tal-problemi li aħna għajna maħħom biex eh, kena minna ġestjoni ta' ċipru fil-kazijiet kollha fl-Unjoni Ewropea bid-depożiti taħt il-100,000 euro dejjem għandhom ikunu garantiti. Aħna din hija ħaġa li għandna għanna namlu f'kwalunkwe eh, ċirkustanza. Għalhekk fit-testana mill-bidu stess għax il-test reġġat tal-krizi bankarja u rezoluzzjoni hija xi ħaġa li ila fil- fil-sistema fuq minn sena u dak iż-żmien ma kien hemm dak il-kummenti kollha minn fuq dan. Għax lan kien li wieħed isib il-mezz billi wieħed jitkellem mill-bidu jgħid xinu ma regolu mill-bidu li l-banek jħallsu l-banek u mhux minħallas it-taxxa jħallas l-banek. Għal ħames snin rajna li kellna daw ċirkustanzi fejn eh, minħallas it-taxxa kellu eh, jħallas għad problemi tal-banek. U jekk hemm xi ħaġa, jekk xi ħadd għandu depożitu taħt il-100,000 euro, Allora parti mill-telf jiġi assorbit għalhekk fid-dibattitu li aħna kellna fil-mal-Ministri tiftit jimilu jien appoġġajt eh, l-idea li konna ħajarki eh, eh, ta' kredituri. Aħna għamilna arranġamenti biex eh, kunem minnu kreditur, eh, dawk li għandhom isma, minnu ma junior, dawk li ma senior. U u kena dawk id-depositi taħt il-100.000 euro. Jekk il-leġislaturi intom il-Kunsil tistaw taqblu dwar dan il-pont permezz ta' preferenza lil-saver u dawn l saver zar ġifiri taħt il-mittelf daw se jkollu garanzijum se jibbidel xejn hemmhekk iżda jaf ikun hemm limitu u għal dak l-ammont taħt il-100.000 euro u għadejjem garantitu iktar minn dan l-ammont l-assikurazzjoni mbagħad tkun tista' tassikura li dawn il-kontributi jisiru mill-bank eh, la darba jisiru l-claims kollha għal daqstan dan huwa ġust u fuq hekk aħna qegħdin naħdmu jiena nistera li eh, f'da hawnhekk il-Parlament ikun jista' jappoġġa din l-idea ta' depozituri. Sir Clint. Grazzi, Um, Bicċa xogħol kbira ħafna u aħna l-koll għandna interess kbir biex nimxu ktar il-qoddim il-miżuri regolatorji kollha li aħna deċidejna fuqhom u li qed naġixxu fuqhom fil-fatt jagħmlu sens fihom infushom huma ġustifikati u wieħed jista' jifhem il-punt iżda l-effett kumulattiv jista' fil-fatt ikun inqas pożittiv jekk dan ikun ehm, wis f'perjodu eh, qasir ta' żmien. U hawnhekk nixtieq insaqsik dwar l-effett kumulattiv ta' dawn il-miżuri li imbdew f'dawn l-aħħar snin tista' tatina assessjar ġenerali ta' kif aħna sejrin. Tini ħaġa, bħafna mill-miżuri huwa ċar li aħna qegħdin hawnhekk naħdmu fil-Parlament fil-Kummissjoni iżda fl-istess ħin, bl-istess mod parallel ma' dan ix-xogħol, l-istati membri nfushom ukoll bdew eh, jaħdmu fuq attivitajiet leġislattivi Franza taqsam il-banek f'żewġ tipi differenti l-Ġermanja u r-Renju Unit ukoll bdew jagħmlu l-istess u qabel ma l-bqija tal-pajjiżi jkun qabel ma l-Unjoni Ewropea tispiċċa minn xogħla l-istati membri ser jibqgħu mixin għal rashom. Allura ser ikonna eh, sistema waħda unika jew ikonna xi sistema naqriet l law? Il-mistoqsija ta' Wolf Klient hija importanti ħafna għaliex din hija ċentral importanti għal punt li jiena kont qed nagħmel iktar kmieni. Fir-rigward ta' regolamentazzjoni preventiva. Ovvjament aħna rridu nitalmu mill-esperjenzi biex bekk ma nitilfux fuq eh, avveniment ma nitilfux minn dak li tallimna sissa, ma nix namlu limitazzjonijiet lil dawn is-swieq f'dak li għamlu ġifiri li għatu finanzjament lill-ekonomija, lill-reġuni u n-negozji. Lil Wolf Klintz nishtiq ngħid li aħna ġin nippruvaw nibilanċaw naħdmu fuq il-proposti kollha kull proposta għandha sessjar tal-impatt u aħna qed nippruvaw hawnhekk nibilanċaw l-affarijiet. Għandi xi ftit eżempji li qed jiġu f'moħħi bħalissa. Diskutejna pereżempju dawn f'CRD erba. Jiena naħseb li kont l-ewwel u kol xi ftit izolatu kien hemm kampanji tal-istampa kontrija meta milt dan biex iqajmu ehm, ehm, alarm fuq il-kwistjoni tal-likwidità. U il-President tal-Bank Ċentrali wkoll għall istess ħaġa kif uħut minnkom qalu. Tieni kwistjoni kienet is-solvency fejn aħna għandna Eh, studji fuq long-term guarantees, tillet eżempju li jena semmejt iktar kmini, huwa il-pension funds fejn l-Ajopa għalet li huma kellhom bżonn iktar xur biex ikunu jistaw jistudjaw il-calibration preċiża tal-proposti. Dawn il-punti kollha għandhom jieġu ma' jusab b'mod individwali u b'mod u ukoll u għandhom għanna nsibu mod ta' kif dawn jaqblu fl-imkien. Per eżempju l-Green Paper fuq uh, investiment fuq medda twila ta' żmien, din opportunità tajba biex dawn l-affarijiet kollha differenti illi saru u ħdimna fuq mod separat jinaqdu l-koll fl-imkien lejn għan wieħed uh, ekonomiku. Is-Sur Clint għal eh, jekk għandniex assessjar ġenerali overall assessment, iva irriti ikollna eh, idea dettaljata sa' kull test individwali qabel mkunu nistaw nistgħu nimxu għal dan. Nixtieq ngħid bisħieħ li aħna rridu noqogħdu attenti ħafna sur Clint dwar l-impatt tal-liġi fuq l-effett kumulattiv għaliex aħna irridu morru lura għal iktar tkabbir u dan ifisser finanzjament tal-ekonomija u min jagħti l-finanzjament fl-istati membri mhux ikun jista' jagħmel dan waħdu. U rizorsi riżorsi żgħar ħafna tal-Unjoni Ewropea ma jistgħux jagħmlu dan u mal-banikus fil-finanzjar li jagħmlu dan. Dawn huma punti li jiena semmejt fil-Green Paper fuq finanzjament fuq medda twila ta' żmien. Unbat hemm it-tielet qasam ta' calibration li huwa ferm importanti u dan u dinja dimensjoni transatlantika. Hawnhekk aħna qegħdin naħdmu fuq leġiżlazzjoni li fil-fatt hija ta' interess għal għal eh, l-atturi fuq il-vel dinji u li operaw anka hawnhekk, u għal daqstant dawn irid ikollhom ehm, għanjom fuq ir-reċiproċità u level playing field. 80% tal-transazzjonijiet eh, finanzjarji huma transatlantiċi u ma ninsewx. Grazzi, Naddu għas-Sinjora Swinburne ikjoġbok. Grazzi, grazzi kummissarji, jena nishtiq insemmi fuq l punti tijak dwar il-natura transatlantika tan negozjati u mod partikolari jekk inti tistax tatina aġġornament fuq fejn edin eżattament blemir u dot frank legislation fir rigward ta' derivatives biex bekk il-negozjati tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti isiru. L-istampa edha tajt li dawn u weħlu u qed ikun hemm lobbying regolaturi miżewġ naħat tal-Atlantiku fejn qed tisaqsuna eżattament x'inhi s-sitwazzjoni, x'inhi l-state of play. Għall-Atlantik tagħtina aġġornament ikun tajjeb ħafna. Minħabba li dan huwa ftehim globali tal-G20 ikun tajjeb kieku jkollna aġġornament ukoll fuq in-negozjati fejn insabu fin-negozjati fin l-implementazzjoni tal-G20, l-impenji tal-G20 flimkien ma' reġuni oħra mod partikolari l-Asja u kif sejnina aħna l-daqstant fir-rikonoxximent tal-pajjiżi terzi ehm, fissu Azjatiku. Mbagħad, fir-rigward tal-dossiers marbutin ma' swieq. Tista' tatina forsi xi idea dwar fejn inti taħseb li ser naslu sal-aħħar tal-mandat tagħna dwar il-dossiers marbutin ma' suq mod partikolari mifid fejn il-pożizzjoni tal-Parlament ġiet stabbilita sa mill-aħħar tas-sena l-oħra. Jiena naħseb li xi ħadd irrapporta li qal li huma kienu kważi kważi nsew il-kontenut tiegħu għax tant ilna li waqafna naħdmu fuq din il-ħaġa. U allura nixtieq li konna idea jekk ser nifinalizzaw s aħħar tal-mandat tagħna. Umbad hemm il-kwistjonijiet tal-market abuse dossiers, CSTR u fejn ser naslu biex meta jkollna securities law legislation u dibna. Grazzi. Kies eh, eh, Swinburne, ça fait bukut de questions, Grazzi. Signor Swinburne, ħafna mistoqsijiet, mod ġenerali. Dwar il-mifid, Jena spiegajt matul l-aħħar kunsil tal-Ekofin ġo Brussel ta' presidenza irlandiża fejn semmejt żewġ punti li għadhom qudiemna sissa u r-rapporter eh, Sur Feber u konxu ta' dan trasparenza u aċċess dawn huwa importanti mhux biss l ħar wieħed. Trasparenza wkoll. Tat il-Presidenza Irlandiża u dat tasal il-Presidenza Litwana u koll. Rrid naħdmu riżultati għal eh, riżultat definitiv. Fuq l-market abuse mixin sewa, grazzi let rapporters, Dimkien ma' Snira McCartney spera li nixxilan il-ħuftej malajr kem jista' jkun. 2011, sena importanti ħafna. Sinjor Swinburne għandek raġun fi rigward ta' derivatives apparti mill-ftehim transatlantiku, dan huwa importanti ħafna iżda mhux biżejjed u id-derivatives 600,000 biljun euro mad-dinja kollha. Ħafna minnhom dawn 80% huma fil-fatt over the counter. Iċ-Ċina hija eh, forza li qiegħda dejjem tikber uh, Singapore eh, u swi oħrajn finanzjarji u mm, għalda sant aħna kena diskussjonijiet mal-Ġapuniżi u ċ-Ċiniżi wkoll daqt immur ċina ftit ġranet oħra u l-Kummissjoni hija involuta ħafna f'diskussjonijiet internazzjonali. Waqt li aħna qegħdin fil-grupp ta' derivatives tal-OTC dawn il-taqaw reġentament fi sitta ta' frar fi Brussel u jiena kont prezenti din kienet ta' regolaturi ta' derivatives tal-OTC ma' dinja kollha. Ir-raġuni għal dan kienet li um, jiġu applikati dawn ir-regoli kollha fir-rigward tal-derivatives tal-OTC b'dimensjoni transkonfinali. Issa dawn il-proġetti huma twal ħafna anka minħabba ir-refjut minnaħa tal-CFTC biex jesten nistendu il-kunċett li aħna nixtiequ minnaħa l-oħra id-dispożizzjonijiet tal-compliance għal dimensjoni transkonfinali illa għalij jmiss ser tkun f'Hong Kong. Naħseb fl-aħħar ta' Mejju ser tkun. Ġifieri dal-waqt. U allura Eh, Franza, l-Germania, il-Ġappun eh, eh, u ministri tal-finanzi oħrajn kienu edin jesprimu il-tħassib taħħom dwar din il-kwistjoni, grazzi. Nadu s-sur Gigold. Grazzi, President, Komissarju. Żewġ mistoqsijiet, wieħed mill-elementi ewlenin ta' shadow banking legislation hija fil-fatt il-proposta fuq il-money market funds. Din kellha tiġi preżentata, iżda sfortunatament il pubblikazzjoni tagħha issa imxiet. L-ESRB, il-European Systemic Risk Board, proponiet li twaqqaf il-prassi ta' CNAV li kellu impatt kbir fuq il-kriżi Sfortunatament issa kien hemm lobbying kbir mirat lejn punti oħrajn mexxew is-servizzi tagħkom tagħkom biex ma jipproponux il-proposta rispettiva. Tista' tikkonformalna jekk intom u x'ser iżommu bisih dak li kien hemm fl-abbozz biex issegwu ir-rekomandazzjonijiet tal-ISRB u tieħdu dawn il-prassi li kienu qegħdin jaċċeleraw fil-kriżi tas-suq u jiena nista' ngħid biss għall-grupp tagħna aħna rridu il-proposta tagħna b'mod oriġinali Fi skambju li kenna unek, komissarju, inti jettilna li ser toħroġ bi proposta fuq il-Crisis Resolution għal eh, eh, assikurazzjonijiet gbar transkonfinali. Tista' tgħidilna fejn wasalna fuq dan u tista' tgħidilna eżattament eh, il-proposta meta ser tiġi pubblikata. Grazzi. Oui, je confirme Sven Gigold que je suis favorable. Grazzi Svengi Gold jiena nista' nikkonferma li jiena favur iva u li qed naħdem fuq il-proposta biex inkopru dawn ir-riski li huma marbutin mal l-assikurazzjoni u l-istrumenti tal-fondi tal-assikurazzjoni u fil di miex l-unika ħaġa aħna maħniġa din naħmu għahidna għaliex hemm ukoll il-kuntest internazzjonali fil-rigward tal-calibration jena naħdem ma' servizzi tiegħi u nista' nikkonferma determinazzjoni biex eh, ikonna test fuq riżoluzzjoni u dan huwa tħassib fil-fatt li inti is-Sur Gigold ehm, għandek dan semmejtu fl-ewwel dialogu li kellna. Jiena naħseb li eh, ħdimna għamilna x-xogħol kollu. U jiena tajt ċertu prioritajiet l-għana hawnhekk mill-plejers finanzjar u għadan. U minnom kien hemm fil-bidu tal-kriżi finanzjarja u issa din naħdmu wkoll fuq soġġetti oħrajn. Saġertu punt il-priorità kienet li niksbu xi ħaġa u naħdmu wkoll fuq suġġetti li jintom inti semmejt, per pereżempju shadow banking ukoll. F'Ġunju ser jkun hemm il-komunikat tal-Kummissjoni li ser jiġi prezentat flimkien ma' proposta leġislattiva u jiena nista' nikkonferma għal darboħra li aħna qegħdin naħdmu fuq il-money market funds U il-calibration um, għal din il-proposta issa fl-aħħar hija lesta u għandha x'taqsam ukoll ma' dawn il-hazards li jimxu jitfit ma' dawn il-fondi li għandhom jiġu fil-fatt koperti. Għax shadow banking sector huwa importanti li jkollna trasparenza u reporting li bħalissa ma jeżistux. Il-mistoqsija tiegħi kienet iktar preċiża, preċiża ħafna li SRB ipproponiet li twaqqaf il-prassi ta' net asset value, il-prassi ta' net asset value fil-market funds. Pero, dan ma sarx għal kem din kienet l-ewwel darba li SRB proponiet li tibor biex xi ħaġa għal kollox. Tista' tikkonferma din il-ħaġa li inti ser iżżomm għal proposta tal srb euh, Moi j'écoute toujours la vie de SRB. Euh. Jiena dejjem noqgħod attent ħafna għal dak li għandha xi tajt li SRB. Jiena naf x'inhuma sibijiet tiegħek dwar proibizzjoni ta' ċertu attivitajiet. Meta niġu għal riskju sistemiku, aħna qegħdin naħdmu fuq it-taxxa u għal daqstant irid nirrispotta wkoll ix-xogħol tal-kulleġġ jiena. U ma nistax immur ninkun pubbliku immedjatament fuq din il-ħaġa. Ma nistax ngħid xejn għaliex il-kulleġġ għadu ma spiċċax il-diskussjonijiet fuq dan is-suġġett. Grazzi. Isur xuntis. Grazzi ħafna, President, Komissarju. Il-mistoqsija tiegħi għandha x'taqsam ma' depositi. U koll, dwar direttiva tal-irkupru riżoluzzjoni li aħna din nistennew. Għaliex qed nisimgħu ħafna affarijiet l Grezja, il-Greċja. il sistema bankarja tal-Greċja kienet waħda mill-iktar b'saħħitha għaliex ma kienitx esposta l-investiment tossiku u instrumenti tossiċi u l garanti kienu hemm, iżda ovvjament issa minħabba l-haircut tal-dejn sovran u anka minħabba il tnaqis fil-valur illum għanna l-kwistjoni tal-rikapitalizzazzjoni tal-banek ġewwa l-Greċja. Iżda dan kollu kien bbażat fuq l-informazzjoni li aħna kellna fl-2012. Minn dak iż-żmien law kien hemm igrevar tal-recessjoni fil-Greċja għal da' dan li tikollu kol effett fuq l-ekkim sejjaħ Red Debt. U dan żied iktar diffikultajiet finanzjarji ġewwa l-Greċja. Minħabba li l-affarijiet huma bażati biss fuq iċ-ċifri sa mill-2012 l-affarijiet marru lura minn dak iż-żmien law, fejn tħalli, fejn fejn fejn issa l-ekonomija Griega? rajnaw ukoll li hemm eh, iktar gravar din is minn minħabba Red Death. X'se jiġri? Ser ikonna xi finar ta' din is-sistema minħabba li issa din titiproduċi ġaġa fil-rigward tal-reċezzjoni li qiegħda tigrava. Grazzi ħafna Sur eh, Jiena nista' nifhem it-ħassib tiegħek li huwa l-istess eh, tħassib li għandhom minn negozjanti eh, fil-Greċa u n-nis u kol ċittadini jina il-komissarju li għedni unsib regolamentazzjoni finanzjarja għal daqstant u għadifiċ li nkun nista' nagħti risposta għal din il-mistoqsija. Il-test li aħna qegħdin naħdmu fuqhom li qegħdin nippreparaw il kol eh, jieħdu 15 il xahar tal-inqas jew sentejn biex jiġu adottati u mbagħad jibdew jaħdmu. Dawn mhux se risolvu il-problemi kollha immedjatament. Mihom xi tip ta' time machine li sertejna nsolvu l-problemi kollha ta' deficit pubbliku u din il-link tossiku bejn id-dejn sovran u il-kriżi bankarja. mill-lat supervizorju dawn huma test li ser ikunu utli għal uħut minn issa, mhux għal ħafna però għaliex huma jimmaturaw lejn it-tmim ta' din is-sena imintom involuti bisjef f'dan ix-xogħol. Aħna qegħdin nitalmu mill-kriżi passata anke minn kriżijiet oħrajn fil-passat. biex jgħinuna fil-problemi konna fil-futur il-Greċja ġa affaċċjat il kriżi tagħha, mm, problemi tagħha bil-kriżi bankarja, l-istess Ċipru, l-Irlanda, Spanja, irridu nqisuhom mertu tagħhom stess, individwali fir-rigward ta' governanza, ta' rikapitalizzazzjoni, ta' riżoluzzjoni bankarja u dawn kollha tippruvaw jitalmhom il-passat U kieku dawn il-liġijiet kollha kienu hemm, kieku l-maġġoranza tal-kriżi bankarja li aħna konna qegħdin niffaċċjaw kienet tkun ħafna inqas gravi u fi ftit snin konna nkunu armati ħafna ħjar biex insolvu l-problema. Mhux se nidħol wis fil-qasam ta' Oliren hawnhekk, però saru ħafna sforzi minn ħata l-istati membri għal iktar stabilita u rizorsi u bħal komissarju tal-finanzi għal żmien twil aħna edna li irrid ikollna differenzjazzjoni u dan kollu jiddependi fuq ir-rata. Idħul mit-taxxa u nizel, nizel brat iktar maġla mill-infi operativ rekwiziti tal-istati membri u meħtieġ li kunem din id-differenzjazzjoni biex kunem il-finar fl-istati membri pajis pajis u dan isir għabbażi tal-ekonomija individwali nkun din analizzaw. Grazzi. Sorry Pablo, I was looking for you. Iva Pablo, konta tinfittxek? Grazie President Kommissarju, inti għat li supervizjoni fizija vedri tajba jina naqbel miegħek Imma biex is-supervizjoni bankarja tkun tkun fi triq tajba huwa importanti ħafna li din tibda kemm jista' jkun mara eh, l-applikazzjoni ta' t-sini ta' tal-Unjoni Bankarja. Inti għat li fl-funju ħatibat proposta ta' rezoluzzjoni waħdanija tal-krizi eh, bankarja jena għednu gost nisma din l-ħabar xo huwa importanti ħafna li nibatu sinjal pozitiva l-swiq u li importanti wkoll li nibatu dan sinjal l-ċittadini li l-politiki qed jippruvaw jaħdmu biex noħorġu mill-kriżi u biex il-kriżi ma tiġix repetuta. Ma dan kollu hemm ċerta stati membri li ma tantx jidru jakkaniti dwar il-bżon li imbidlu trattat biex nimplementaw dan it tini pilastru tal-Unjoni Bankarja. Meta wieħed iżomm f'moħħu l-importanza li għandu d żmien taħseb li jkun hemm bżonn li wieħed ibiddel it-trattat biex wieħed japplika t tini pilastru tal-Unjoni Bankarja. Grazzi ħafna, Komissarju President. Euh, ma réponse no. Risposta tiegħi le. jidirli li nistaw u għanna nresqu proposti għal rezoluzzjoni Ewropea, għal mekanizmu ta' rezoluzzjoni Ewropea li jkun ibbażat fuq id-dispożizzjonijiet li għandna fit-trattat palissa. U fuq din il-bażi qed naħdem palissa mal-kollegi tiegħi. U anka bla appoġġ ta' servizzi legali tagħna. Kemm il-Kunsill u l-Kummissjoni li kompetenti ħafna. Is-sur żarba xtaqt ngħid li nista' nifhem it-ħassib ta' pajjiżi pal ġermanja jiena dejjem insew attenzjoni dak li jgħid Wolfgang Schäuble u bir-rispett kollu il-Ġermanja għandha tħassib li nifhem u m'għandux jiġi traskurati, ġifri dik ta' ċertezza legali għal dak kollu illi jimpenet fih il-pajjiż għandhom tħassib minħabba l-qorti ta' Karlsruhe fejn dan kollu ser jaħdem fis-sekwenza xilqa. l-bankari għatadhom grazzi għal kontrolli, supervizjoni. Tibdil fil-trattat istek konsolida jew jindirizza problemi din għal tħassib fil-Ġermanja pajzi oħrajn. Tantu hekk il-Kommissjoni ftit xurilu fil-blueprint, jekk nsejħa blueprint jiena wkoll rajt rapport tal-Parlament dwar il-blueprint il-punt kun li l-jemju taħdem aħjar. Unt għalli għan nibdu trattati. Mux għet najdu li dan mux possibli, mux utli. Huwa possibli pero li s-sistema taħdem grazzi għat trattat prezenti. U jkun possibli u kol għet jibdan kollu eh, dal-wat. Grazzi. Berkhardt, Kjoġbok. Grazzi ħafna. Ħafna minn mistoqsijiet li xtaqt nistaqsi ġa tres u minnom minn Pablo u nista jina daqstat nifoka fuq mistoqsija waħda. Iġifiri, l-Istati Uniti għalix l-bira tħabru pjanijiet fuq banek barranin illi jaħdmu fuq suq Amerikan u hemm bżonn trattati bl-istess mod bħal banek Amerikani naħseb dan jista' jiżvantaġġa banek barranin fejn banek domestiċi Nkonna vantaġġ bħala kummissarju tkellimt kontra tendenzi protezzjonistiċi u minna tiegħek staqt nisma' x'inhuma l-passi li jmiss għall-Unjoni Ewropea qudiem l-Istati Uniti. x'in is-sitwazzjoni u wkoll ta' diskussjonijiet vizavi l-Istati Uniti. Il-mistoqsija tas surbalz pas-soltu hija mistoqsija interessanti dwar il-kredibilità ta' dak li fuq niddeċidu fiħdan il-G20. Nfakkarkom li regoli bankari kollha li deċidejna il nimplementaw għas-solidità tas sistema bankarja tal-Unjoni ħafna minna ġejja minn rakkomandazzjoni ta' G20 u jiena naħseb li dan huwa importanti għal kredibilità tal-G20 u anka għall-effettività tas sistema kummerċjali dinija. Mhux dejjem għandek l-istess liġijiet u regoli ma' mod paralleli bżonn implementaw l-istess leġiżlazzjoni fis-setturi kollha. Dan huwa partikolarment veru sul balza settur bankarju. Jiena personalment ktib lill autorità Amerikani mod partikolari il-President tal-Riserva Federali u fl-aħħar żjara fil-Stati Uniti kelli laqa kostruttiva ħafna ma' Tanulo, il-Viċi President tal-Riserva Federali, diskutejna dan ma' Ġaklu, il-Ministru ta' Franza il ġdejt minn li zar Brussel jimilu. Kelli diskussjoni ma' mal-Ministri Ewropej li appoġġaw l-approċ tiegħi. Il-Ġappuniżi, il-Kanadiżi wkoll qablu dawn huma miżuri unilaterali li l-Amerika tixtieq l-Istudenti tixtieq tapplika għal banek barranin li jaħdmu fis-suq Amerikan fejn jobbligawhom illi jkunu konformi mal-organizzazzjoni ta' banik barranin. Dan huwa diskriminatorju illi il-prezzi għaw seħħal salih kolħat banek Amerikani banek Ewropej. Għanna nindirizzawa direttament il-problema u aħna skur sinkun għat azzjoni fuq dan. Għetin isklimi għonek u jina marriċ li aħna Nabdu din it-triq, hemm bżonn miżuri ekwivalenti, hemm bżonn li l-affarijiet ikunu gwali kulħadd u fil-laqgħa tiegħi f'Lulju fl-Istati Uniti se nkunu qegħdin infittxu ftehim sodisfaċenti għaliex inkella se jkollna duplikar u spejjeż żejda kemm għall-Istati Uniti għalina. Jiena nixtieq nkun kostruttiv, però ovvjament għandhom sot fuq dan kollu. Grazzi per vanx, nikjoġbok. Grazzi komissarju, fuq l punt li semmejt, għandi tħassib serju. Dwar din id-dimensjoni ta' dan iftejn bil-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti, mhux kwistjoni ta' reċiproċità. Però dan u għaftajn li ħares lejn is-suq intern u ċertu investiment mill-Istati Uniti jista ikun ta' teddita għall-ekonomija tal-Unjoni Ewropea mill-lum għal-għada. Ma ta' Goldman Sachs mm, ġabet il-dizastru fil-Greċa, per eżempju, meta ġewwa CRD erba' u anka l-accounting standards Il-mistoqsija hawnhekk waħda strateġika fejn għandek erba' investituri kbar li jistaw eh, iħallu katina ta' li tħalli problemi fl-Unjoni Ewropea mill malada. L-ICC hija aktar indipendenti fil-fan il-Bank Ċentrali Ewropej Ewropew. mill kumpaniji kollha li jaqgħu taħt l-ICC huma parti integrali tan negozjati Meta niġu għal finanzjament fuq medda twila ta' żmien għall-ekonomija ħafna minna kienu qed jistennew bil-ħerqa id-dokumentakom fuq finanzjament fuq medda twila ta' żmien. Ma nafx dan huwa xi tip ta' ħwiet ta' testment imma nixtiequ li dan jasal fil-bidu tal-proċess u dan jista' jgħin fil- uh, tfassir ta' regolamenti. Jista' jkun utli li wet jirrevedi l-katalogu li kellna l-snin fuq il-mejda. Mhux se noqogħdu nerġgħu nikbu l-istorja mill-ġdid. Forsi għandna nirrevedu l-perspettiva storika aktar l-qudiem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 ifisser illi e, fuq tassazzjoni fuq it-tfaddin hemm inċentiv il-wet ikollu perspettiva aktar fit-tul fil-qasam tas savings. Kommissarju? Mela, Sinura Perez, tagħmel referenza għal ftejn bil-Istati Uniti l-Unjoni Ewropea wara d-diskors ta' Sir Obama tal-State of the Union meta kienet titkellem favur din il-partnership u għal li din ħaġa bżonn juża u hemm bżonn li nkunu ġusti wħilsa dam kienu il-krim ta' Sir Obama. U daw sewġ kelmiet għandhom ikun għandhom imxu jitfit f'opinjoni tiegħi personalment. kont involut mal diskussjoni ta' sur dekoħt mal-Parlament Ewropew, jiena tlab li servizzi finanzjari jkunu inklużi, espansjoni tal-servizzi u l-in anka nwessaw il-qafas regolatorju. Fl-Istati Uniti Zunar Beres hemm raġunijiet istituzzjonali li jfisser il l-autoritajiet regolatorji għandhom jibqgħu indipendenti. Safety CFCC. għal daqstant kol ministru kommerċali ma jistax jitkellem fissimhom, ma dan ukoll hemm bżonn miri u bilanċ bejn negozjati li għanna taħt l-idea li kuħat ikun għalli kullħat manka il-lotti tal-acċess. Għamilt referenza għal Goldman Sachs, problema relatata, manka problemi oħrajn, għanna zewċ odo ġodda dispozizjoni tagħna hawnhekk. it-test fuq abbuż is suq Passi ġusti u l-Unjoni Ewropea qiegħda tiġilet kontra dan sabiex tiġilet prassi diskriminatorji. Se supervizjoni anka riġida ħafna fil euro, ħaġa ġdida. U ma sibx green paper <laughs> nistgħu isuha bħala testament. ċaġa li għattilkom il-bidu, ma l-ewel smiħanek fil-parlament l-ura fjannar 2010. meta diskutejna għal-level il-krizi, u nekkenna il-krizi kolla li torqot il-bajzi tal-G20 u U ma' t-tim tijaj, kena tessi li kno jħarsu lejn farid punt wara punt, suq suq, prodott bi prodott. Sabiex wieħed japplika regoli tal-G20, regoli marbuta ma' responsabilta' Il-komissarju se jitlaq fis-sitta u kwart u s-sanna diffikultà kbira li nżomu mal-ħin. Naddu sar mistoqsijiet ta' minuta sabiex ninkludu kulħadd u prevanx tibqax eh, tabuża u tajt illi jinnaqtalek, inti qed tabuża, naddu għal Diego Fejo. Grazzi kommissarju, l-ewel net proset li lilek ek għaxxol sewi tijak fil-qosor. Zaġ punti li għandhom smu ma' kussjoni bankarji. Il-problema li kellna f'ċipru kienet minħabba li kienem nuqqasa fiduċa fis-settur bankarju nuqqas ta' fiduċa minn il-klienti eh, minn il-fadda l-flus rridu namlu għal dal-persuni li għandhom flus il-banku jħossu għam taħt id-dida, jħossu li l-flus taħħom għam medda. Inti għettajt li ma nistawx nkomplu b'soluzzjonijiet illi jizguraw illi l-kontribwenti jħalsu għal kwistjonijiet bankari. Inti tkellim dwar? Garanzia l intrapriżi, sta' jkollna garanzija li intrapriżi li għandhom likwidita sabiex jitħallsu l-pagi, per eżempju, se nagħmlu dan eh, qasam. Il-mod kif indirizzajna l autoritet il-ġodda f'Ċipru kienu involvu żewġ kondizzjonijiet. Il-kriżi ta' ċipru mhix modell l bqiet l-Ewropa. Lek nippruvaw nagħmlu illi naħdmu l-Unjoni Bankarja fiż-żona Ewro anka naħdmu ma' 28 pajjiż fis-suq uniku Ewropew sabiex ikonna kan sejfu d-depożiti u s sistema ta' riżoluzzjoni li rridu nagħmlu li konna mira ċara illi titħabbar qabel iż-żmien u dan ma kienx, ma kienx il-kas ta' ċipru, ma seħx ċipru dan kollu. Kulħadd irid ikun jaf x'istenna mill-bank kif jittrattaw il-kredituri u x'jiġri mill-kredituri jekk il-bank jgħaddi minn diffikultajiet. ċipru ma kienx model, konna qegħdin nindirizzaw sitwazzjoni li kienet qiegħda tiżviluppa, però naħseb għandna nisiltu l-elezzjonijiet minn dan kollu. Fuq ammonti tanqas minn mittel fandu jkun hemm ħarsin assolut issa din is-somma tintqabas il-somma tkun għolja minn mittelf jiena personalment fin-negozjata ta' trialogu personalment staqsejt illi għandu jkun garanziji għammin għandu ktar mit-telf. Hemm serjet eżenzjonijiet, esklużjonijiet, għal sptarijiet, eccetera, eċetera. Din lista ta' eżenzjonijiet Ejda tkun limitata sabiex nħarġ l-SMEs, starijiet, organizzazzjoni ta' ċetra. U rrit il-lista tkun imitat kem jista' jkun. Peter Sima, minuta. Grazie ħafna kommissarju ħalli ġejt hawnhekk biex rispondi l-mistoqsijiet tagħna. Kif tista' timmaġina jiena nixtieq nisma' xi ftit iżjed minn għandek. Smajt tkellimt dwar Unjoni Bankarja, u l-approċ minn żewġ naħat eh, ma limitajt dawk daw żewġ aspetti meta tkellim dwar tkellim dwar supervizjoni eh, jidir li xiftit minn daw l-aspetti qegħdin b'xi mod joħrom warbuhom jiena naħseb li jekk aħna ma ntemmux il-leġislazzjoni mhux ħankunu nistgħu nirbħu mill-ġdid il-fiduċja ta' dawk id-depożitanti li tlifna wara il-problema ta' Ċipru 70 u 80% ta' n-nies ħasbu li qabel Ċipru eh, flusom kienu kienu skuri Um, bat nizdet għal 50 u bat 40 fil-mija ħassew li flus tagħhom ikunu eh, tajbin fil-banek eh, ġermaniżi. Eh, kif ħanerġaw nirkupraw din il-fiduċja li ntilfit bil-kas ta' ċipru? Jina, Peter Siemens, l-ewel qabel kollox nishtiq Nirringrazzjak għalli kontrapport fuq dak it-test li huwa parti mill mekkanizmu globali li jipprovda li l-banek jiskunu solidi aħna konna nitkellmu eh, sentejn dwar il-proposta tiegħi. nispera nkunu nistaw ikonna rezoluzzjoni kif għamilna wkoll fuq sistema ta' rezoluzzjoni nazzjonali. B'da l weekend li ħsibna li dawk li taħt mit-telf jiġu effettwati ma' dina tispjega il-problema ta' fiduċa. Aħna smajna li kien hemm direttiva Ewropea biex jiġu mħarsa dawk eh, eh, li żar, id-depozitaturi żar ħarkien hemm rispetta ta' direttiva, ma naqbel miegħek li li biex wieħed jasal għal fiduċja fit-tul fis-sistema rridu nirriformaw dan is-sistema għal suq waħdin ikollu it test kollu dwar it-test ta' garanzija ta' depositu li aħ ah, minna referenza li kif ukoll għad żona euro l-Unjoni Bankarja hija komposta minn dawk iż-żewġ elementi Eh, li ovvjament imorru fl-imkien il supervizjoni u l-rizoluzzjoni li għanna jkonna il-ġimgħa diħla. <clears throat> Għanna jkonna eh, dibattitu eh, għal fil-kulleġġ biex jkonna proposta solida x'naqbel ma' Peter Simon li għanna bżon dawn l-elementi kollha biex jinnatu fiduċa l-sistema. Ja, fil dank, Sur Meja. Grazzi ħafna, Kommissarju jien nixtieq nirringrazzjak l qabel kollox għax kollu li intamilt biex nimxu lej stabilizzazzjoni taż-żona Ewropea. Eh, Ma baqgħanna ħafna x'inhija s-sitwazzjoni fin-negozjati dwar mea dwar dawk il-sikurtajiet mhux finanzjarju mid-derivatives. U meta ħa tippreżenta l-proposta tiegħek għal regolament għal eh, shadow banks u t-tielet xtajdi dwar il-mekanizmu komuni u da kif eh, jidħol fil-liġi ta' kompetizzjoni xjajt il-Kummissarju munja dwar il-kapaċi kunem terf ta' kompetenza. U l-fondi ta' pensjonijiet tista' tina garanzija li mandkom lebda intenzjoni li tamlu iżjed pejżijiet fuq il-fondi ta' pensjoniet u jkun hemm iżjed stabilizzazzjoni f'dak il-settur. Id-dispjaċini ma għaddi ma fimx l-aħħar punt. Eh, il fondi ta' pensjoniet tal-kumpaniji ħajkollok biss regoli dwar trasparenza jew inkella kella Eh, tafas iżjed fuq dispożizzjonijiet. Kien hemm problema żgħira bil-traduzzjoni. Fuq il-negozjat internazjoni dwar EMEA, meta rispondejt il mistoqsijiet qabel, eh, ġattilkom fejn qegħdin b'dik u għanda tkun mux biz bej l-Stati Uniti u Ewropa ma bħala parti mill-grupp ta' regolaturi li ħajiddaqaw din il-ġimgħa. Mejju Hong Kong. 29. Għajkun un negozjati diffiċli, speċjalment nħabba regolament CFTC. Eh, jien għajt il-President l-ġdijt ta' CFTC eh, f'Washington fuq il-Shadow Banking dina ħassir bi proposta leġislativa inizjali ta' Mr. Gigold eh, f'Ġunju. Ħatkun l-ewwel komunikazzjoni u pjantazzjoni. Mbagħad fuq il-fondi fuq il-fondi ta' pensjoni professjonali l kwistjoni ta' finanzjar fit-tmin fit-tul għall-ekonomija hemm ħafna kwistjonijiet għandhom xaqsmu mal eh, tranzizjoni ambientali u affarijiet oħra. Għabet minn din is-sena ħajkonna eh, test leġislattiv fuq il-governanza, trasparenza u supervizjoni tal-fondi ta' pensjonijiet. Mbagħad dwar eh, regoli l-oħra ta' supervizjoni oħrajn li jiġu trattati iżjed tard. Il-President tal-Autorità ehm, Supervizjoni ta' Ewropea li jem fi Frankfurt għandu bżon iżjed żmien għal da. Imma nixtieqx naħdem minna ma jkonna id-deċidejt li naqsmu nifirdu għom bej trasparenza u fondi ta' pensjoni zjed tard. Well, we can ask Almunia, uh, yeah. we can ask Almunia yeah. tomorrow. Iva, nistaw nsaqsu li s-sur Almunia għada, għajdan. Xinejdu dwar Dexia u oħrajn kont nsaqsi dwar il-Kummissarju ta' Kompetizzjoni iva huwa tantu kompetenzi f'rigward ta' dak li inti semmejt. Eħe, għad għandu. Ma nistax najt li la darba nispiċaw dan ix-xogħol ser ikun hemm iktar xogħol għall kummissarju tal-Kompetizzjoni għatem xorta xi każijiet u dan se jiġi diskuss fit-tmiem tal-pakket ta' riżoluzzjoni. Jaf kollha bżonn tagħmel użi ta' fondi pubbliċi u fil-fatt dawn eh, hawnhekk minħabba fekk il-Kummissarju ta' Kompetizzjoni se jkollha ħafna iktar xogħol x'jagħmel. Jiena ma naħsibx li nistgħu noqogħdu nikdbu mill-ġdid it-trattati permezz ta' dak li impoġġ f'direttiva. Se nieħu laħat tliet mistoqsijiet flimkien. ser nitlab li tlet kellima biex idumu tlet minuta kull wieħed. Please. Will you stop and give your colleagues a chance? Annie, then Roddy, then Ollie, and then the Commissioner. Kjoċ bakati ħin l-kollegi tijak, Nihdu l-ewel kellima. Grazzi, Kummissarju. Jena ċert għalli eh, qed segwi il diskussjonijiet fil-Kunsill mill Rink. 11 stat membru deċidew li jimxu għawadejjin bil-kooperazzjoni miżjuda u jintroduċu l-FTT, il-Financial Transaction Tax. Fl-istess ħin, qed naraw sforzi kbar li għedin siru min-naħa tal-industrija biex tipprova minna din il-taxxa u jew nagħti tidher bħala xi ħażina. Mistoqsija tiegħi din. Ti taqbel ma dak li ntqal dwarha? Jew inkella inti għadek favur it-taxxa. Inti taqbel ma dawk li jgħidu li it-taxxa jaf ikkolla impatt negattiv u stabilità finanzjarja? Jew tista' tappoġġa li li dawk li jgħidu li din tista' tgħin il-stabilità um, finanzjarja. Nieħdu l-kelim li miss. Sinra Kratza, ser nieħdu l-mistoqsijiet kollha flimkien għax il-Kummissarju m'għandux biss ħin biex jirrispondi. για το τραπεζικό σύστημα δεν Grazzi. Ser immur lura għal dak li għadu kemm intqal. U nixtieq insaqsi dwar dwar savings, dwar tfaddil, punt partikolari ħafna li xtaqt insemmi. Permezz minħabba din l-inċertezza li għanna fil-żoni tal-periferija fejn id-diffikultajiet din jiżdiedu, x'inhu l-effett fuq il-Banik Ċentrali? Hemm xi tip ta' mekkaniżmu, xi tip ta' sistema li tista' fil-fatt tnaqqas din l-inċertezza u dan l-iżbilanċ? Inti tista' tagħmlilna weda li qabel ma titlaq mill-mandat tiegħek tagħmel assessjar tal-impatt. Inti għandik tagħmlu u aħna wkoll irridu nagħmlu għaliex irridu nagħmlu dan għaċ-ċittadini u għasfiq finanzjarju wkoll. Għalla sant inti tista' twedna li ser tagħmlu dan qabel ma tħalli l-mandat tiegħek u aħna nassistuk. Commissioner. Komissarju. Tlet mistoqsijiet, tlet risposti fil-qosor. Ovvjament ser niġi lura biex inkompli b'dan id-dialogu. Fu l-FTT ma bdilt il-pożizzjoni tiegħi le. Il-test kif ġiet propost kif ġi propost mill-Kummissjoni li jiena parti minna eh, fil-fatt u xi ħaġa li nista' nappoġġa huwa possibbli li taxxa titjib f'ċertu aspetti. Imma issa huwa il-Kunsil tal-Ministri li jieħdu din ir-responsabilità jiena naħseb li din it-taxxa hija tista' il-pis jista' jittieħed mill-swieq eh, ekonomiċi u wkoll ġust politikament. Sira Krattajva hemm dan ir-riskju ta' fermentazzjoni fih dan is-suq uniku u fil-fatt din hija xi ħaġa li jiena nħasseb ħafna dwarha. Għaliex li l minn miżuri li jistaw jittieħdu minn ċertu regolaturi f'ċertu pajjiżi aħna rridu nuru moviment liberu ta' kapital f'dan is-suq uniku. U allura, plodda kollha li aħna milna, Dak li din nippruvaw nagħmlu huwa dan li nilimitaw ir-riskju tal-frammentazzjoni bejn il-banek li intom irreferejtu għalihom. il-sistema bankarja ġiet iblukkata riċentament b'livell għoli ta' regionalization fil rigward tal-movement tal likwidità iżda Grazzi għal azzjoni minn il-Bank Ċentrali Ewropew irnexxinna ntejbu din is-sistema u dan jgħinna biex insolvu jew għal inqas il-limitaw ir-riskju tal-frammentazzjoni fih dan is-suq uniku. U l sur Schmidt ngħidlu iva. Naħseb li issa li għandna din l-istruttura ta' dawn il-liġijiet u l-kontenut ukoll li huwa differenti fil-fatt minn dak li aħna konna nistennew fil-bidu minħabba rekomendazzjonijiet tal-G20 bazel tlieta per eżempju. Issa li għanna għan preċis li ma kellniex tliet snilu, naħseb li kun jagħmel sens li jkollna sessjar tal-impatt globali ta' dawn il-miżuri. Kif għat tliet snilu? ridna li s-sfiq finanzjari kollom bazi solida b'saħħita. U fil-fat dan jatina vantaġġ kompetittiv u jina qed nipprova naħdem fuq dan. Grazzi. Okay, that's, that's it, the commission. Tajjeb, il-Kummissarju issa irrid imur Amsterdam, il-Kumitat jintaqa' għada fl-10.